A ver, por favor. Muchas gracias. Señora Commissario. Jekk joġobkom. Grazzi. Kummissarju, membri tal-Parlament, sinjuri, kollegi. L-ewwel qabel kollox nixtieq nibda billi nilqakom hawnhekk fosna fil-Parlament Ewropew il-laqa waħda interparlamentarja ġifiri fil-fema tiegħi din il-laqa eċċezzjonali barra minn normal għalfej. L-ewwel u qabel kollox hawnhekk aħna innexxielna inlaqgħu 45 membru tal-Parlamenti Nazzjonali minn 26 parlament minn 21 parlament tal-Unjoni Ewropea għalhekk qed nitkellmu dwar numru konsiderevoli, numru mhux ħażin. Ħaġa eċċezzjonali wkoll li għandna opportunità li niddiskutu l-affarijiet mal-Kummissarju Daminaki. Nixtieq nirringrazzja nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja l-Kummissarju tal-li qed tattendi din il-laqa tagħna tal-lum. Issa huwa mument kruċjali għal politika tas-sajt. Se nirriflettu aħna fuq din il-politika, nitkellmu dwar il-futur u ħan nitkellmu dwar is-snin ukoll futuri. Nixtieq nirringrazzjakom għall-isforzi li jintkom għamiltu sabiex tattendu u t-parteċipaw f'din il-laqa. U jiena ninstab konvint li din il-laqa ħatkun ferm utli għalikom. Dan huwa strument utli ħafna ġifiri li jikolna skambju ta' femijiet bejn il-parlamenti nazzjonali u il-parlament Ewropew. B'dan il-mod nkunu il nistgħu nispiċċaw bl-aħjar riforma possibbli. Issa nixtieq jiena naddi l-aġenda tagħna tal-lum nixtiequ li jkollna l-akbar ammont ta' partiċipazzjoni mill- l-akbar membri tal-parlament li għat jattendu laqa illum lum wara din l-introduzzjoni tiegħi il-kummissarju għat itkellem għal 15 il-minuta mbagħad ta' niftu aħna sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Biddilna xiftit l-agenda tagħna peress li xtaqna li l-Kummissarju ikolla biżejjed ħin twieġeb għal mistoqsijiet. Iġifieri ikollna nofsija ta' mistoqsijiet u tweġibiet u mbagħad sfortunatament il-Kummissarju ħajkollha tħallina Umbat na naddu għal rapporters differenti li ħadmu fuq kwistjonijiet vari. Kull kellim jew kellima ħaj jitkellmu għal 10 minuti ġifiri kull rapporter se jkollu 10 minuti umbat ħaj jkollna ċi nofsija sa 35 minuta sabiex ikun hemm mistoqsijiet u tweġibiet. Umbat wara r-rapporters ikolna il-panels u mbagħad um, konklużjonijiet. Nistgħu ngħidu fuq id-dibattitu u l-mistoqsijiet. Kif diġà tilkom nixtiequ li naċċertaw li kulħadd ikollu opportunità jipparteċipa. Imma l-affarijiet mhux ħajkunu faċli nixtieq nitlobkom iżommu mal-ħin tagħkom Normalment hawnhekk fil-Parlament jekk xi ħadd ħajitkellem jitkellem għal minuta l-iktar l-iktar żewġ minuti. U jekk imbagħad persuna taqbes il-ħin naqtawla l-mikrofonu, ġifiri jiena ħantikom żewġ minuti naħseb żewġ minuti biżejjed ħin sabiex titkellmu ovvjament mhux se tkunu tistgħu tagħmlu riflessjonijiet vera twal, imma ħajkolkom opportunità issaqsu u titkellmu fuq dak li tixtiequ titkellmu. U jekk intkom tixtiequ titolbu l-mikrofonu, tistgħu issibu fuq il-mejda tagħkom erba' biċċiet karti, ġifieri waħda bajda, oranġo, ħamra u ħadra. L-ideja li permezz ta' dawn il-karti tistgħu tindikaw jekk se titkellmu jew le. Il-karta l-bajda għal kummissarju jekk għandkom xi kummenti jew mistoqsijiet għal kummissarju bil-karta l-bajda jekk tixtiequ titkellmu għalhekk imlow din il-karta u għaddu għal il-ashers. mbagħad il-karta safra għal mistoqsijiet għas-sinjura Rodust fuq ir-regola regolamentazzjoni l-oranġo fuq l-RMOs u CFP ta' Sur Stevenson un-bat l-aħħar karta il-ħadra għal Sur Kadek jekk għandkom mistoqsijiet għal dan ir-rapporter li dejja miex li kull membru individwali tal-parlament jimla kull karta li għandu d-dimu nixtieq nitlobkom tilmlew karta minnhom biss. Jekk qed naraw li jekk se naraw li ħajkonna iżjed ħin mela iva tistgħu saqsu iktar mistoqsijiet. Imma rridu aħna nużaw dan il-ħin li għandna għad dispożizzjoni tagħna bl-aħjar li nistaw żewġ minuti għal kull persuna mela dina dan it-tarif kien għal membri nazzjonali u ovvjament il-membri tal-Parlament Ewropew ukoll se jkollhom l-opportunità jitkellmu. Aħna għanna żewġ membri nazzjonali tal-Parlament li se jitkellmu u mem membru Ewropew tal-Parlament Ewropew Ek ħanimxu aħna ovvjament jekk hemm xi ħadd li għandu xi mistoqsijiet jew mistoqsijiet li jixtieq jagħmel waqt id-dibattitu tistgħu timlew il-karta dejjem tridu tażlu il-kulur. It-tajjeb skont il-persuna li tixtiequ tindirizzaw Għalek, nistaw immedjatament naddu il-mikrofonu l-Sinjura Daminaki. Nixtieq naddilek il-mikrofonu nerġa' nirringrazzjak tal-li għedha magħna hawnhekk illum. Grazzi ħafna President. Nixtieq nirringrazzjak tal-li inti organizzajt din il-laqgħu tal-li tajtni l-opportunità nkun il illum membri tal-Parlament Ewropew, membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Nixtieq jiena nilqakom hawnhekk il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali kif diġa tilkom f'Ottubru meta l-aħħar lilt għajna jiena konvinta li iktar involviment tal-Parlamenti Nazzjonali se jtejjeb il-kwalità u kemm wieħed iħossu sit ta' din ir-riforma sabiex ma ntawwalx eh, iż ma nistax nara li din il-politika tkun tista' tipproterdi mingħajr l-involviment tal-parlamenti nazzjonali u huwa għalhekk li jiena stidin xi rappreżentanti mill-parlamenti nazzjonali jiġu hawnhekk u għalhekk li jiena żort numru tal-parlamenti nazzjonali tagħkom u jiena għandi l-intenzjoni li jinżur l-akbar ammont ta' parlamenti possibbli qabel l-adozzjoni. Per eżempju, ġimgħatejn oħra nkun l-Italja u nittama li l-parlamenti kollha se jistidnuni wkoll. Jiena smajt il-femijiet li jintkom esprimejtu sissa u rajt li l-opinjonijiet tagħkom ukoll b'interess enormi Et nara li hemm kunsens wiesa fuq il-bżonn għal riforma il-kol kemm aħna konvinti li rridu nimxu lejn approċ sostenibli li l-performance ekonomiku li Jessa, danna jista jiġi biss minn stokkijiet b'saħħithom. Dan huwa approċ ġenerali. Ftejm wiesa' vera kuntenta li qed nara dan il-ftejm. Xuħut minnkom xtaqu li l-proposti jkunu iktar ambizjużi. Jiena rċevejt proposti li kienu qed jopproponu approċċ iktar ambizjuż. Oħrajn għadhom qed jaqblu fuq dak li diġà għandna u hemm oħrajn li qed jitfgħu ħafna kritika u ma jixtiequ li nieħdu approċ prats pass. Għanna ħaġa wahda in komuni. Iġifiri kull wieħed u waħda minna nixtiequ li din ir-riforma tkun waħda tajba u li inneħħu l-aspetti negattivi jiena din il-bażi komuni u l-attenzjoni li kulħadd qed jagħti lil dawn il-proposti ħaġa li vera tħeġġiġni. Rridu aħna nibnu fuq dan il-kunsens. Illum jiena se nitkellem dwar dawk il-punti l-iktar kontroversjali ħalli bekk ikolli opportunità niddiskuti l-affarijiet magħkom. Hemm kritika prinċipali li ħarġet ġifiri dwar il-karattru tal-tibdiliet u l-mandat, per eżempju l-MSY sa l-2015 ħafna minnkom qed tajdu iva, imma tixtiequ li nżidu where possible, ġifir fejn huwa possibbli l-proibizzjoni fuq ir rimiz tal-ħut. Zejjed qed tajdu iva fil-prinċipju, imma għandna bżonn iktar ehm, ħin. konċessjonijiet Konċezzjonijiet trasferibbli iva imma iktar żmien. Imma miva, imma jekk joġbok mhux xi ħaġa obbligatorja, eċċetra Dak li nixtieq nisħaq fuq u l-lum li l-approċċ irid ikun iktar vinkolanti fir-riforma tagħna. Għalfejn, peress li jena naħseb u jena eh, nindirizza li l-kom minnis tal-parlamenti nazjonali, ma nistawx aħna nevitaw responsabiltajiet politiċi u nusponu, niposponu kollox għal-futur, għal-ġenerazzjoniet futuri, għat-tfal tagħna Ħafna minnkom qed tagħmlu suġġerimenti li li sabiex indaħlu fir-riforma where possible. Imma xi fisser xi tfisser jekk aħna se nintroduċu bidla where possible fejn huwa possibbli. Ġifiri se nintroduċu din il-bidla din l-emenda imma jista' jkun li qatt mu se nintroduċu għadina where possible tista' tfisser qatt. Jiġifieri where possible mhux possibilità. Mingħajr ma jkollna mira speċifika ta' implementazzjoni se nkomplu aħna nipposponu kemm il-darba u din ir-riforma għalhekk mhux taħdem. Inna namlu għadin għal ħafna snin, għalek issa għanna bżon li kolna miri li huma vinkolanti. Jiena dawn ek illum sabiex nis-diskutijom dawn il-miri vinkolanti. Xi ħaġa li nistgħu niddiskutu bejnietna li bekk insibu bażi komuni. Imma l-miri tagħna għandhom ikunu vinkolanti, ħaġa li nixtieq ngħidha hekk b'mod li huwa ċar ħafna mill-bidunet naf li iva id-dati li qed nimmiraw għalihom huma stretti ħafna fil-proposta tagħna u ħafna minn qed taraw li dan iż-żmien daqtes jasal imma u biss b'dan il-mod li nistgħu aħna nagħtu garanziji lis-sajjieda tagħna. Irridu aħna nkunu sostenibbli. Dan dina xi ħaġa vera kruċjali u urġenti. Il-miri għandhom ikunu kompleti. Għalfej, jekk aħna se nipposponu mbagħad wara ħames snin, għaxar snin, il-bidla ħatkun iktar diffiċli seħ, mhux iktar faċli, imma iktar diffiċli għax il-problemi dawn se jakkumulaw ħajkolna ikbar u iktar problemi. Għawa għalek li rridu nieħdu azzjoni issa, per eżempju l-MSY. Jekk aħna se nigzbu il-livelli sostenibli għas stokkijiet kollha, irrid ikollna aħna data. Għam xuħut minn qed tgħidu le mhux l-2015 jiena naħseb li Iva, din għandha tkun is-sena għal tliet raġunijiet. L-ewwel raġuni li naħdmu lejn l-MSY seħħet diġà bxi setturi tas-sajt fl-2009 minn 38 stock evalwati 5 biss kienu fuq livelli sostenibli sanna 20. Għalhekk imxejna il-qoddim imxejna taħt pressjoni. Meta jiena ħadd il-mandat tiegħi il-Kunsill kien kompletament negattiv imma pass ksibni ksibnihom dawn l-affarijiet għalhekk issa nistgħu nieħdu din il-qabża flimkien dwar il-merlot dan iva kien hemm sajt żejjed fuq dan l-istok issa kważi dan wassal għal għal livelli sostenibbli stess nistgħu ngħidu għal marlot ta' tramundana jew inkella il-kaval issa aħna limitajna ħafna is-sajt u issa sitwazzjoni qed tmur għall-aħjar. It-tieni raġuni meta aħna naħu il-pressjoni fuq is-sajt u mbagħad il-ħut jista' jikber anka fil-pis, anka fid-daqs, mbagħad issir iktar faċli li wieħed jaqbad dan l-ispeċi u jkun hemm tkattir fil-qlieħ. E, bħal Bank Dinji tas sena l-oħra, e, din is-sena New Economics Foundation Corp Independenti fakkarna dwar il-potenzjal enormi ta' ġestjoni xirqa tas sajt u l-ħut huma qali qalu li kull sena fil 27 stat membru l-industrija tas sajt jista' jkollha 1.8 biljun euro żejda. Iġifir tlet darbiet iktar mis sussidji li li aħna natu nistaw niksbu 83. Elf impieg jekk l-istokijiet nerġaw aħna nirrestawrawhom għal livelli tal-passat u ma nistawx aħna naqbżuhom dawn l-opportunitajiet, ma nistawx nippermettu li najdu iktar tard. mbagħad obbligazzjoni legali u kol taħt il-konvenzjoni tal-ġnus maquda fuq il-liġi tal-bahar u l-pjan ta' Johannesburg dwar ta' implementazzjoni ġifiri obbligu li aħna naslu sa' dawn il-miri sal-2015. Għalek aħna se najdu li qtajna qalbna li l-komunità nazzjonali jekk nixtiequ nkun mmexxu il-ġlieda kontra il-problemi tal-ambjent mela rridu nieħdu azzjoni. Punt ieħor, aħna se nimplementaw dan il-pjan b'mod gradwali. Naf li mux sem niksbu l-affarijiet mill-lum għal naf li rridu natu iktar għajnuna teknika ġifiri approċ gradwali, pass pass, naqbel ma'kom. Tajjeb li nuhdu dan il-pass għal proibizjoni fuq ir-rimi tal-ħut żejjed. Iva, l-opinjoni pubblika ħafna mill-pubbliku huwa kontra dan ir-rimi. Hemm ħafna inizjattivi fl-Ewropa, hemm xi sebgħin inizjattiva anka jew bisajjieda li rridu jistadu b'mod differenti jew inkella dawk li bijaw bl-imnut Daw xet jamlu, et inneħħu speċijiet mill-provista tagħhom meta il-speċijiet ikunu perikolati jew inkella xi teknika mhux adattata tiġi użata, ġifieri m'għandniex aħna alternattivi. Xi kultant aħna iva nagħtu tort li swieq imma din id-darba huma s-swieq li qed jagħmlu xolna dawk li bejija bl-imnut dawn qed ineħħu dawk l-speċijiet li qegħdin f'periklu ta' astinzjoni. permezz ta' tal-Fond Marittimu Ewropew se nagħtu appoġġ finanzjarju lill-industrija għal dawn l-inizjattivi u sabiex ngħinu nimponu din il-proibizzjoni. Se nagħtu inċentivi għalli jkun hemm għażla sabiex ikollna din il-proibizzjoni fuq ir-rimi e tamir irid ikun iktar selettiv irridu nagħtu sa 85% ta' fondi forsi iktar f'xi ċirkustanzi partikolari il-provista ġifiri ta' dan it-tamir selettiv u għalhekk fl-aħħar mill-aħħar għandna bżonn li jkollna mira vinkolanti. Ma nistgħux aħna nħallu kollox fidejn l-industrija. Xi wħud minnkom qed tgħiduli il-għala se jkun hemm obbligu għar Ejja nħallu l-affarijiet inħalluhom volontarja imma iva, imma ejja najdu l-affarijiet kif inhuma. Jiena rajt il-klim Discord ban fil-proposti tal-Kummissjoni għal dawn l-aħħar seba' snin u xejn ma ġara Għalek jek sen segwu l-istess triq mela wara sebba snin se zibbu ruħuna għawnek se jkunem il-kummissarju li se jiġi wara jew għal dar boħra dan il-kummissarju se jispjega l-kom se jiġi. firri huwa għallek li għanna bżon li nobligaw l-affarijiet, ma nistawx natu skużi l-iskadenzi għandhom ikunu realistiċi, naqbel ma'kom se niddiskutu ma'kom l-aspetti realistiċi għandhom bżon li konna soluzzjoni teknikiċi għal sajt imħallet għax għadna ma solvejniex il-problemi kollha iva se namluhom dawn affarijiet ma fl-aħħar mill-aħħar il-miri għandhom ikunu vinkolanti dwar il-konċessjonijiet transferibbli tas-sajt naf li hemm kwistjoni pruttost kontroversjali u hemm min hemm korpi wkoll qed jgħidu li jiena naqbel ma' din l-idea peress li jiena persuna liberali. Ma nafx hekk jiena stess marra liberali, ma naħsibx li jiena liberali peress li fir-regolament tagħna hemm għall-ewwel darba għandna l-ewwel darba rikonoxximent espliċitu ta', ta li wieħed iħossu sit b'mod pubbliku tal-istokk, ġifiri konċessjonijiet u dan is-sidin għal perjodu limitat ta' żmien. Għalhekk jiena dwar liberalizzazzjoni, iva, l-affarijiet eh, huma eh, ovvi. Imma għanna bżonna maħna l-konċezzjonijiet rridu niddiskutu il-kapacità żejda u l-esta nisma jekk forsi għandkom xi idejat oħrajn sabiex niġġuldu kontra din il-problema. Nixtieq ninformakom ukoll li hemm ħafna salvagwardi għall-istati membri jekk l-istati membri jixtiequ jevitaw dak li intkom qed tgħidu li se jiġri u dwar id-drittijiet ukoll l-istati membri jistgħu jintroduċu l salvagwardja addizzjonali tagħhom imma nixtieq jiena ngħidilkom li jekk aħna se neżentaw il-flotot fuq skala żgħira mela 80% tal-flotot se jaqgħu barra mis-sistema ġifieri soluzzjonijiet jeżistu. Jiena nixtieq nitlobkom l-għajnuna tagħkom iva lajnuna vitali ħalli bekk terġaw intkom tiħdu dan is-sens ta' urġenza lura l kostituenzi u l-gvernijiet tagħkom tajjeb li dawn jifmu il-miri, il-programmi, il miri il programmi u eh, faċli, eh, l-affarijiet jkunu faċli wara jekk eh, jinkisbu dawn l-iskadenzi. Realizzazzjoni iva jiena miftuħa l xi suġġerimenti għattat tirtipu jiena lesta wkoll li mmur li lilna lek jiena tnappella l-istituzzjonijiet kollha l-Parlament Ewropew, Parlamenti Nazzjonali, il-Kunsill, l-Konsilli ġifiri dwar li naddattaw il-paprosta tagħna ħalli bekk il-miri tagħna jkunu ola mingħajr ma morru kontra l-ispirtu u it-trattat tal-Lisbona l-unika kontribuzzjoni li jenna rċevejt fuq ir-riġelizzazzjoni proposta mir-Renju Unit qed nirriflettu aħna fuq l-affarijiet imma nixtieq inħeġġeġ li l-pajjiżi kollha jagħmlu l-kontribuzzjonijiet tagħhom fuq dan it-titjib. To conclude, ladies and gentlemen, biex nagħlaq, sinjuri, jekk nistgħu niġbdu bil azzjonijiet tal-passat, in-nuqqas ta' skadenzi stretti ġi użat għad dowmin ta' azzjonijiet b'mod irresponsabbli. L-iskadenzi se jgħinuna sabiex najdu u nuru li l-operaturi eh, li dawn irridu jikonformaw u jgħidulna fuq is-sustenabilità. Ħadd ma jista' jgħid li t-triq eh, lejn is-sustenabilità ħad tkun waħda faċli Minn salib it-toroq imma irridu aħna nejnu l-operaturi jaħdmu waqt il-perjodu ta' tranzizjoni. Għalek għaw dan il-font? Jiena dan il-font jiena għamiltu sabiex il sajjida jkunu jistaw jaddattaw għal-rekwiziti l-ġodda sabiex ikun hemm inizjattivi ġodda sabiex il-komunitajiet ukoll ikunu jistaw jiddiversifikaw l-attivitajiet tagħhom. Ħaġa biss nixtieq li jintkom tiftakru illum L-ewwel irridu naħsbu dwar il-baħar x'jista' jipproduċi u mbagħad nistadu skont il-produzzjoni. Mhux bil-kontra, dak li għamilna aħna fil-passat, imma rridu aħna naħdmu bil-kontra huwa biss li jista' jkun hemm benessri kemm tal-industrija tagħna kif ukoll tal-komunitajiet sostali tagħna. Imbagħad ikollna sostenibilità, il-benefiċċji ekonomiċi. 135 miljun euro senjuri il-fondi żejda li se jkunu fil-bwiet tas-sajjieda mill- krizi li stajna aħna namlu mill-2011 tal-2012 peress li aħna timmexxu numru ta' stokkijiet aħjar Ġifiri, diġa tajna dawn il-fondi l-sajjida tana, jek inti għatajna, ġifiri bat nistaw natu ħafna iktar l-sajjida tana. Għalek u importanti li l-kostituenti ta'kom u l-industrija ta'kom tifem dawn l-affarijiet, jifmu dawn l-affarijiet, nishtiq nirringrazzjakom minn qabel u għet nistenna bil-ħerqa, ferm ħarqana li nisma l-mistoqsijiet ta'kom, grazzi. Komisarja? Grazzi ta' sew, komissarju. Grazzi tal-interventijak Issa ngħaddu għad-dibattitu flimkien mal-membri tal-Parlament illi talbu biex jitkellmu. L-Onorevoli McIntosh mill-House of Commons. Żewġ minuti. Kjoġbok, Sinjora. Jiena nixtieq nirringrazzja kemm lilek bħala President kif ukoll il-Kummissarju għal din l-opportunità jien nixtieq nitkellem dwar il-bażi legali. Jiena sodisfatta illi il-Kummissarju il kummissarju laqat il-kontribut tagħna u tinsab ħerqana għal aktar kontributi aħna nemnu illi jkun ħażin illi nerġgħu niftħu id-dibattitu dwar it-Trattat ta' Lisbona. Aħna narfu il-kompetenza esklusiva tal-Kummissjoni. Aħna nixtiequ li din tkun limitata għal twaqif ta' perspettiva ġenerali strateġika tal-politika tas-sajt Ewropea aħna nemnu illi l-aħjar mod biex nimxu il-qoddim huwa li nistiednu lill parlament Ewropew fil-kodeċiżjoni tiegħu mal-Kunsill tal-Ministri biex huma jaqblu biex jiġu emendati ir-regolamenti illi qegħdin niddiskutu illum. Aħna nemnu illi dan huwa mod leġittimu kif nistgħu nimxu l-qoddim huwa mod ġdid ukoll u nirnexxina noħorġu minn din il-problema illi saħ wara l-Kummissarju Damanaki meta ġiet fil-House of Lords. Aħna irdu naħdmu bil-bażi legali ta' trattat ta' Lisbona u għalhekk nittama illi eh, jina illum dawn il-kopji, l presidenti u nittama illi tkunu tistaw tindirizzaw l-proposti tagħna b'mod favorevoli. U kol, meta narfu din il-bażi legali, aħna naqblu mal-konklużjonijiet tal-Kummissjoni, iġifiri irridu inkomplu fuq din il-bażi xjentifika tajba dwar ir-rimi, il-MSY, il abda l-akbar abda sostenibli u il-konċessjonijiet trasferibli. Aħna nemnu li l-akbar kontribut li nistgħu nagħmlu huwa illi nemendu ir-regolamenti. u kol nimxu skont it-trattat ta' Lisbona b'mod pożittiv, bażi legali ġdida. Muchas gracias. Le damos la palabra a la señora del Parlamento Búlgaro. Grazzi l-Onorevoli Janċeva mill-Bulgarija. Благодаря. Уважаема госпожо комисар, Република... Граци. Комисарио, il-Bulgarija ил пропоста ал бидла totali tal-politika komuni tas-sajt. Aħna nemnu illi huwa importanti, importanti li nikkonsidraw l rwol ta' laqdiet reġjonali, l-iskampju tal-aħjar prassi u r-riċerka xjentifika u wkoll importanti immens illi norganizzaw kooperazzjoni li tirnexxi fost il-pajjiżi kollha fil-baħar madwar il-baħar l-Iswed. Għalhekk huwa importanti wkoll illi nqisu il-fatt illi il-bahar l-Iswed huwa bahar fej aħna għandna wkoll pajjiżi terzi u għalhekk huwa importanti illi nibnu bażijiet tad-dejta dwar dan il-bahar. Huwa importanti wkoll illi niġbru evidenza informazzjoni xjentifika u għalhekk jiena nixtieq ngħid illi aħna ma nappoġġawx it-tnaqqis awtomatiku tal-qabda massima konċessa b'25%. Aħna ma nemnux illi hija idea tajba illi bla kundizzjonijiet aħna innaqsu l-MSY il-livelli tal-MSY sal-2015. Aħna nappoġġaw il-projbizzjoni fuq ir-rimi għaliex nemnu illi jekk insolvu din il-kwistjoni bir-rimi tar-rimi aħna se nkunu nistgħu inġelu l-dawn il-parteċipanti tas settur li jkunu aktar responsabli. Meta naplikaw ir-riforma huwa wkoll importanti illi inneħu kemm jista' jkun l-amministrazzjoni, il-burokrazija. Grazzi. L-Onorevoli Miranda mill-Parlament Ewropew. Grazzi tassew, President. Jena nixtieq nistaqsi mistoqsija l-Sinjura Damanaki din tqajmet ġewwa Galizja f'bost okkożjonijiet dwar is-sajt tal frotta l baħar bil-qoxra, is-CFP irid illi jkun jista' jirkupra l-istokkijiet tal-ħut u l-ambjent marit, l-ambjent tal-baħar u jkollu aċċess ukoll għas-sajt bbażat fuq ir-rekwiżiti ambjentali u soċjali. U għalhekk jiena nixtieq nitkellem dwar in-nuqqas ta' arfin tal-sajt fuq skala żgħira u sajt maċċat fil-Brittanja fil-Galizja kena dawn il-każijiet m'hemmx rikonoxximent legali ta' dan it-tip ta' sajt differenti. M'hemmx rikonoxximent legali fil-proposta. Qed tista' qed tiġi opinjoni. Jiena ir-rapporter għal opinjoni dwar l-iżvilupp reġjonali hawnhekk. Hemm nuqqas ta' rikonoxximent tas-sajt fuq skala żgħira. Il-Kummissarju tgħid illi dan ser jiġi rikonoxxut minn linji ta' politika oħra b'mod indirett iżda aħna xorta waħda mħasba u din hija xi ħaġa li ġiet espressa mis-settur ġewwa Galizja madwar sena u nofsilu ġewwa Karunja ġiet iffirmata dikjarazzjoni, dikjarazzjoni ta' Karunja din id-dikjarazzjoni tpoġġi il-sajjida fuq skala żgħira fil-qalba ta' riforma ta' CFP, l-assoċjazzjonijiet, dawk ambjentali. Għamlu azzjonijiet komuni Miżuri ta' appoġġ fil-fond tas sajt tal ġejjeni għandhom jinħolqu biex ikun hemm threshold level minimu biex il-sajt fuq skala żgħira jkun jista' jiġi mħares, kummissarju, fin-negozjati mal-Istati Membri u il-Parlamenti. Inti ser tipproponi li jkun hemm possibilità ta' threshold minimu biex jiġu appoġġati is-sajjieda fuq skala żgħira, grazzi tassew. L-Onorevoli Amanso minn Spanja. Grazzi tassew. President, Kummissarju. L-ewwel net evalwazzjoni dwar il-politika tas-sajt. Hemm affarijiet pożittivi iżda fiż-żewġ minuti illi għandi aħfili qed nitkellem biss dwar l-affarijiet negattivi. Aħna soċjalisti fil-Parlament Spanjol jiddispjaċina il-dimensjoni soċjali tal-industrija tas-sajt mhux qed tiġi meqjusa biżejjed f'dan id-dokument. Memx bizzejiet affarijiet bil-miktub dwar hawnhekk. L-effetti soċjali ta' uħut minn dawn il-miżuri mhux qed jiġu meħuda in konsiderazzjoni. Għandu jiġi magħruf illi s-sitwazzjoni tal-istokkijiet tiebed dal-aħħar grazzi għal miżuri li ġew meħuda u għalhekk uħut mill-kriterji li aħna naqblu magħhom issa jridu jiġu applikati b'mod aktar flessibli, aktar gradwali biex ma jkollhomx effetti daqshekk negattivi fuq l-ekonomija, fuq l-impjiegi f'xi żoni ġewwa pajjiżna. U għalhekk għal dan il-għan jiena nixtieq inħeġġiġkom fir-rigward tal-akbar qabda sostenibbli biex testendu din l-iskadenza illi intom edin tipproponu fid-dokumenti li għanna. Issa dwar l-eliminazzjoni t neħija tar-rimi, aħna u kol naħsbu il rridu nimxu lejn dan il-għan illi aħna naqblu miegħu. Irridu nimxu lejn dan il-għan b'mod aktar gradwali, aħna naħsbu illi 10 snin, per eżempju, ikun perjodu ta' żmien raġonevoli ġust biex nevitaw effetti negattivi. Fl-aħħar net, id-drittijiet trasferibbli. Aħna naħsbu li din hija idea tajba. Din ser tagħmel tajjeb għal flotot illi jistadu fil qiegħ u fi Spanja. Ovvjament, din hija sistema illi ma tistax tiġi applikata b'mod ġenerali. Minnajr ma jkun hemm perikli għal flotot kostali, dawk tradizzjonali żgħar. U għalhekk din għandha titħalla fidejn l-istati membri u tiġi eskluża. Grazzi l-Onorevoli Nilen mill-Finlandja. Sur President, kollegi, Komissarju, fil-Finlandja aħna nappoġġaw il-linja u l-enin tal-proposta u jiena sodisfatt illi il-Kummissjoni tkellmet, il-Kummissarju tkellmet dwar reġjonalizzazzjoni aħna favur Dan uridu niggarantixxu illi taħdem fil-prattika. Ir-regolamenti hawnhekk għandhom jagħtu biżejjed marġni għal manuvra biex l-istati membri jiddeċidu dwar il-miżuri tekniċi u miżuri oħrajn għal ġestjoni tas-sajt u għandhom jiġu meqjusa l-opinjonijiet il-femijiet tal-partijiet interessati kollha fuq rivell reġjonali, pereżempju il-Baħar Baltiku. Meta l-biraħ tlaqt mid-dar fil-punent tal-Finlandja kien hemm daqs nofs metru ta' silġ illi kienet ikopri kienet jatti il-Bahar Baltiku u nofs metru ta' borra fuq l-art u għalhekk il-kundizzjonijiet huma differenti u dan għandu jiġi meqjus. Il-konċessjonijiet bli tas sajt għandhom jitħallew fidej l-istati membri huma għandhom jiddeċiedu. Hemm bżonn ta' sistema li tiġi introdotta fir-rigward tal-sajt fuq skala żgħira hemm ħafna setturi tas sajt fejn dan il-modell tal-konċessjonijiet mandu x'jaqsam. Issa dwar l-obligi tar-rimi din kif taħdem fil-prattika fil baħar Baltiku ma nafux. Aħna nifmu illi dan ir-rekwiżit ikun diffiċli illi napplikawh għas-sajt imħallat u sajt fuq skala żgħira din il-problema iridu insibu tarfa l-aħħar mhux l-inqas kull pis amministrattiv mhux meħtieġ għandu jiġi evitat fir rigward tas sajt fuq skala żgħira għaliex jekk dan ma jsirx mhux ser jibqa' lanqas sajjiet wieħed illi jistat max-xatt tal-Finlandja. Grazzi l-Onervoli Garcia mill-Parlament Ewropew. Grazzi, President. L-ewwel nett. Jiena nixtieq nifraħ lill-Kummissjoni Nixtieq nifranzi l-inizjattiva huwa tajjeb li konna membri mill-Parlamenti Nazzjonali hawnhekk u din it-tip tal-laqa minna jibbenefika kulħadd. Għandi mistoqsija għal kummissarju il-pożizzjoni kif tafu ta' delegazzjoni Spanjola fil-Parlament Ewropew hija waħda pożittiva dwar din ir-riforma. Aħna għandna xi oġġezzjonijiet żgħar u qed naħdmu fuqhom U edin naħdmu dwar dan ukoll fir-rapport aħari għandna xi tħassib u jiena dwar dan ser nitkellem. Lan illi ir-riforma għandha is-segwi mhux biss, m'għandux ikun biss għan wieħed. U ma naħsibx illi dan il-punt qajjem mhux biss l-ambjent imma huma l-kwistjonijiet ambjentali soċjali illi huma importanti huma wkoll marbuta flimkien. Jekk aħna rridu illi din il-politika komuni tas-sajt tkun possibbli. Irridu nitkellmu mas-settur, irridu nikkoperaw magħhom għaliex jekk le din tkun riforma biss illi narawha fuq il-karta. Issa biex dan jitwetta u biex niżguraw illi għal darboħra dan ma jkunx falliment, aħna irridu naqblu dwar il-kapacità żejda tal-flotta tas-sajd la juju u kwistjonijiet parrimi illi inti semmejt. Irdu naraw x'inhu il-perjodu li għanna disponibli biex nizviluppaw dawn iż-żoni speċifiċi u nitrattaw reġuni speċifiċi. Per eżempju, ma nistawx namlu l-affarijiet bl-istess mod fil-Mediterran kif nistaw namlu fuq f'żoni oħra u għalhekk irridu flessibilità meta nkunu qed niżviluppaw il-bosta miżuri li għandna. Irridu nikkonsidraw il-kwalità imma qegħdin nitkellmu wkoll dwar il-konsumatur, il-konsumatur Ewropew. Huwa jikkonsma 75% ta' ħut importat. Aħna rridu niżguraw illi dan il-ħut ikun f'konformità mal istess rekwiżiti illi il-ħut tagħna huwa f'konformità magħhom. Is-semmit iċ-ċifra ta' 135 miljun din mhix biżejjed għal riforma daqshekk ambizjuża u għalhekk x'mekkaniżmi oħra hemm ninsabu fi kriżi. Għanna kriżi f'dan is-settur u għalhekk irridu nerfaw responsabilità biex niżguraw illi il-fondi wkoll ikopru it-ħassib fundamentali. Iġifieri, kif nistgħu inħeġġu u Kif nistgħu nħeġġu lill-sajt fuq skala żgħira u niżguraw li n-nies ikunu jistgħu iżommu livell tajxin tagħhom ukoll ukoll l-ambjent tal-baħar jibqa' l-istess. Mhux ser ikun possibbli li ngħaddi l-kelma l ħaddieħor l-Onorevoli Dellok mill-Assembleja Nazzjonali Franċiża hekk jogħġbok żomm mal-ħin disponibbli, żewġ minuti massimu jekk jirnexxielek titkellem finqas ħin tant l-aħjar. Grazzi President, Sinjora Kummissarju, fisem li Britannia jien nixtieq ngħid li jiena ma naqbilx mar-riforma proposta tiegħek ma' ħafna minna. Għaliex hija liberali mid-1990 in-numru ta' bastimenti fi Franza tnaqqas ħafna u l-portijiet huma vojta. Inti qed deklan illi telimina iktar sajjieda Iżda il-problema mhix il-kapaċità żejda fis-sajt ta' Franza imma il nżommu l-kapaċità attwali tal-persuni tal-bastimenti biex l-industrija tkampa Iżda inti qed tippreġudika u tixtieq illi tnaqqas in-numru ta' sajjieda aħna rridu illi dawn eh, jibqgħu dejjem hemmhekk. U għalhekk il-problema illum mhix marbuta ma' investiment zejjed kif kienet fis-sebgħinijiet u tmeninijiet u laqas investiment inqas. Qed naraw illi il-bastimenti qegħdin jiqdiemu u ma maċċem possibilità ta' daqshekk investiment. Jekk naġlu biex ikona din l-MSY din ma tagħmilx tajjeb għas-sajt. Is-sajjeda qegħdin jitolbu aktar flessibilità, miżuri differenti, għandna stokkijiet differenti, sistemi ta' kosistema differenti. differenti U għalek irridu organizzazzjonijiet differenti. Rridu nitkellmu dwar il sim tar rizorsi komuni, kif namministrawhom biex insalvaw il-ħut, l-ekosistemi u is-sajjeda. L-Onorevoli Russo mill-Kamra tad Deputati Italjana. Grazzi. Grazzi, Kummissarju. Grazzi ta' din l-okkazjoni li tajtna nek li nitkelmu li importanti biex naqsmu l-opinjoni ta' mbagħad nażlu aħjar. Grazzi li kon diretta maħna u grazzi għal dak illi inti qed taqsam maħna u inti wkoll sensibbli u tatina widen. U mbagħad tindirizza l-affarijiet. Irdu nkunu l-istess, trattament ugwali, regoli ugwali. Ħażina lina jekk ma jsirx hekk. Iżda aħna ma rridux nannullaw stejjer sħaħ ta' tradizzjonijiet u ta' potenzjalitajiet ta' produzzjoni. Ma rridux neliminaw tipi ta' sajt differenti. Dawn huma opportunitajiet u dawn iva jirdu jkunu ugwali għal kulħadd biex intejbu l-istokkijiet ta' sajt u l-ħarsin tal-ambjent, is-sostenibilità ambjentali trid tingħaqad ma' sostenibilità soċjali ikun żball kbir illi naħsbu illi kundizzjoni waħda tista' telimina l-oħra. L-istokkijiet tas-sajt iridu jiġu mexxija f'ambitu reġjonali ikun xikun il-qafas ta' referenza Ewropew. l ispeċifiċajiet reġjonali rridu jiġu espressi mill-bidunet, per eżempju dawk tal-pajjiżi tal-Mediterran. Din hija xi ħaġa partikolari illi narawha fil-modi differenti ta' sajt, fil-habitat uniku, l-kondizzjonijiet tal-klima. Qed nitkellem dwar is-sajt ta' speċi differenti. Fil-riċerka Dan jista' jgħin fil-prospettiva ta' MSY, iġifiri strument ta' approvazzjoni u għalhekk l-ebda modija illi titratta bħala l-istess affarijiet li huma differenti ma tista' per pereżempju affarijiet illi ġejjin minn sistemi differenti ta', ta sajt huwa evidenti illi dan jista din tista' ssir opportunità għal gruppi il kbar sistemi ta' sajt industrijali. Ma tantx hemm spazju, ma tantx qed nagħtu spazju għas sajt territorjali. Dan jagħmel ħsara lil bastimenti iż-żar tas-sajt irridu nevitaw illi l-konċessjonijiet trasferibbli ma jkunux daqshekk mixtieqa f'dak li għandu x'jaqsam il-kummerċjalizzazzjoni u il-banek illi jagħtu il-kreditu. U għalhekk dejjem ikonna dejjem anqas produtturi tas-sajt u dejjem anqas sajjeda. Nilqaw l-istrumenti illi għandhom lan illi jsaħħu is-suq, it-traċċabilità, l-tekketjar. Aħna irridu hija dawn illi jkunu indaqs kull imkien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 uniquenesses which are uh, the reality uh, in our fishing grounds which uh, Jena. decentralization is what we should be. Aħna irdu nfittxu din l-qasta ċentralizzazzjoni fi rigward ta' CFP. irdu narfu kif il-koll namlu illi ħafna snin ta' esperjenza tal-politika komuni tas-sajt u nitrattaw il-libħra tagħna bħala aċċess komuni din il-ħaġa fallit. Fil-prinċipju jiena naqbel mal-approċ ta' xi eh, partijiet mill-Renju Unit, l-sqarrija tal-House of Commons, illi qed tipprova ssib modija legali li permezz tagħha tista' ikolla approċċ tal-deċentralizzazzjoni massima. Esperti mill-Iskozja diġa tkellmu dwar dan l-appro speċifiku li ġu suġġerit. Iżda dan il-punt kollu għalija kummissarju jisħaq il-pożizzjoni banali li nsabu fija. Aħna irridu namlu xi ħaġa illi naħsbu illi biha l-affarijiet ser imorru aħjar minn kif marru fl-modi. Iżda, it-trattat stupidu tagħna mhux ser jippermettilna illi nagħmlu dak illi aħna nixtiequ nagħmlu. Aħna rridu nippruvaw nimmassimaw l-interpretazzjonijiet eh, legali ta' trattati attwali u apparti minn hekk irridu rieda politika suffiċenti biex dan il-proċess politiku aħna fatti inkunu nistaw nimplementaw il-politika tas sajtana politika illi taħdem, illi tħares l-ambjent u n-nazzjonijiet illi ma magħrufa għas u huma biss jistgħu iħarsu il-konservazzjoni. Grazie. Parlamento Griego. Grazzi ħafna u wissam mill-Parlament Griek. Grazzi ħafna, ċer. Nixtieq ringrazzja l-Kummissarju, għasin l-Kummissarju għax-xogħol li għamlet fuq da xogħol Għana pretendejna li konna perspettivi iktar soċjali fuq dan il-għax dak li qed diskutu l-lum li għandu xaqsam il-pajjiżi wkoll huwa e, e, suġġett trement. Kif konna din nitkellmu fuq it tlet kwistjoni li għanna partikolarment d-dinna bħalissa dwar dawn is-suq irid jaħdem mod effiċjenti u anke dinħarsu lejn l-effett fuq medda ta' żmien twil. Id-deċiżjoni ta' tal-ħut li jerġa' jintrema ta' fuq hemm ma' 70,000 bastiment żgħir u bat għandek mijiet ta' eluf ta' gżejjer aħna fil-Greċja għandu jkun hemm allura ċentri ta' kontroll jekk pereżempju ikollok bastiment jidħol b'ħames tunnellati ħut irid allura jkollok kontroll u allura disa jkun ta' pis finanzjarju, allura dan aħna rridu niddiskutu niddiskutu taħt il-limiti. Hija kwistjoni ta' politika ta' reġjonalizzazzjoni dak li għandna bżonn, imma jrid tkun kondizzjoni tajba biex nwettqu l-politika biex bekk li kollox jaħdem b'mod sew u anka biex il-policies ikunu jistgħu joħorġu b'riżultati Fil-fatt aħna għandna ċerti riservi, għadba għandna ċerti riservi u għandna sprimenjom b'moċċar, inti tafu taf dan sew, Sinjor Komissarju, għax aħna aħna poġġejna fuq il-karta ħafna minn dak li qalu n-nies lura li f'pajjiżna. Għana da poġġejna kollox e, bil-miktub u d-dimek jek joġbok e, nishtiq li li tosserva dak li ktibna, mus seniħu ħafna zmin, forsi tista' tħarsu kollejn il-kwistjoni tas-sajt mal-kosta, hemm bżonn hemm għall-libra mal-kosta, speċjalment ukoll fil-Mediterran u f'postijiet magħluqa. Grazzi ħafna, Sinjura. <clears throat> Grazzi, Sinjura Komissarju, aħna naqblu maħfna mill-kritika li diġa semmiet dwar, fuq dwar is-suġġett tal-globalità il-fej tal-proposta li qed niddiskutu, tal-riforma li qed niddiskutu. <coughs> Bażikament hemm żewġ żbalji hawnhekk. L-ewwel huwa li qed naħsbu li politika dwar is-sajt hija sempliċiment kwistjoni ta' konservazzjoni tal-istokkijiet. Le, iva trid tkun hekk imma trid tkun titmu lil hemm minn hekk u dak li għandna hawnhekk huwa li qegħdin ninjuraw id dimensjonijiet soċjali tagħha u mbagħad għandek żbal kbir ieħor u għalli qed nippruvaw nimponu sistema ta' konċessjoni ta' trasferiment li jkunu individwali aħna forsi qed insejħulek liberali tikkonsidrax li l nifsek liberali ma fuq dil ħaġa u dan inti kapaċi taħbija b'mod sewi għaliex din il-politika mija hija imtebba bil-kwistjoni e, bil-kwistjoni ta' jekk intix liberali jew le ir-riforma ġdida tas-sajt trid twieġeb għal bżonnijiet li għandna ħna. U jrid ikun hemm bidla ta' dawn il-proposti imma ta' mistoqsijiet li nixtieq nagħmilek. Inti qed tajt sinjura Kummissarju 80% tal-bastimenti se jiġu esklużi mis-sistema ta' drittijiet ta' trasferiment individwali. Il-mistoqsija tiegħi inti taf aħna naf qed nitkellem fuq il-volum li jasal lejn l-art kemm se jkun, x'persentaġġ se jkun hemm f'dis sistema mistoqsi oħra. Il-Kummissjoni preparata li tagħmel reviżjoni ta' definizzjoni dej li għanda u tqabbilha mar realtà f'dak li għandu xaqsam mas sajt fuq skala zera u speċifikament inti preparata illi tinkludi l-definizzjoni tiegħek apparti mid-daqs tal-bastimenti bħal fuq per eżempju kemm qed ikun hemm sajt eh, fuq il-kosta kemm id-dun fuq il-baħar il-tamir tiegħek li tuża xiet tiġi konsumat e, frisk jew le u xikunu l-karatteristiċi tal- tal-ju production unit un bat mistoqsi oħra, Sinjora Komissarju. Ija din, il-Komissjoni għadha tipproponi pieni għal dawk il-Stati membri li ma jippreżentawx l-informazzjoni dwar ir-ritorn kif suppost jagħmlu. Il-Kummissjoni preparata jew le li tinkludi il-partiċipazzjoni tal-Kummissjoni fl-ispiża tal-ġbir tad-data. Il-trattat il-ġdid tal-Lisbona jgħid dwar dan u l-Kummissjoni ma tistax eh, timponi u inqata' l-mikrofonu tal-kellim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 Meta niġu għal dak li l-gvern Pollak qed jagħmel, ġeneralment qed jappoġġja ir-riforma immem xi dettalji b'referenza għal dak li ntqal hemm xi tħassib diġà intqal u qed nitkellem fisem l-organizzazzjoni Pollakka tal-bdi ta' sajjeda li huma konċernati ħafna u mħasba ħafna fuq xi punti tal-policy bħal katbens per eżempju, nħossu li għandhom ikunu inklużi, għandhom jidħlu fil-politika il-mod kif qegħdin indaħluhom l-appoġġ li nagħtu lis sistema tas sajt tradizzjonali, issa jida żgħar ma jistgħu sempliċement jisparixxu għax dawn huma huma l-ispina ta' dan is-settur. Iridu jkunu hemm u naħseb li għandna nappoġġjawhom. Meta niġu għat-TFCs, fil-fatt huma li jistgħu jipprovokaw ċertu riskju ma naħsibx li daw għandhom ikunu ta' bil-fors. Meta niġu għal kompetitività l barra mill-Unjoni Ewropea, aħna tindaħlu regolamenti ġodda u dispożizzjoni ġodda u ma naħsbux fuq il-kompetitività tagħhom. Allura aħna se nkunu qed nitilfu fuq il-skala internazzjonali għandna nisimgħu dak li għandhom xi jgħidulna s-sajjieda. Avolja, signora Kommissarju, ġiet il-Polonja u tkellmet ma' s sajjeda tagħna u nittama illi ji tieħu konsiderazzjoni l-kommenti li tajnijhom. Unbat il-kwistjoni ta' tikkettar il-klijenti huma interessati ħafna f'sistema tajba ta' tikkettar. Grazzi ħafna tgħid il-President. Kifet jinn naħseb illi kien tajtek biżejjed żmien. Issa, baqanna żmien biżejjed għal Sinjor Kummissarju biex twieġeb il-mistoqsijiet b'ċertu dita Kummissarju. Għan nitkellem ftit fil-qosor għax ma tantx għandna żmien u anka minħabba li r-rapporter za tridu jitkellmu għarajja. Mela, żewġ kjarifiki l-ewwel. Ħaġa imma nixtieq nagħti nirringrazzja l-interventi kollha li saru għax kienu kollha ta' sustanza Jidilli li l-Parlamenti Nazzjonali qed jieħdu din il-proposta bis-serjetà rawa tajjeb u naħseb li qegħdin fi żmien matul biex aħna niddiskutu din il-riforma b'mod matul. l-ewwel din iċ-ċara li aħna rridu naħdmu fil-qafas ta' Trattat ta' Lisbona. Jien mhux se noqgħod niddiskuta niddiskuti jew ġew kemm trat hu trattat stupidu jew le, din mhix il-kompetenza tiegħi naf li l-parlamenti nazzjonali għandhom kull dritt jesprimu ruħom ma jina eh, inħagġiċkom biex tifukaw fuq din ir-riforma. Din il riforma hija skont it-Trattat ta' Lisbona u di skont il-qafas ta' trattat hekk iridu natmu. Jina l-gwardjana ta' trattat minnix edawn biex ninnegozja fuq it-trattat. Issa firdan dan il-qafas, aħna rritu jkollna ċertu flessibilità biex l-Istati membri jkunu jistaw e, jkunu jistaw jimxu fuq is-sitwazzjoni differenti li huma jridu jiffaċċjaw nixtieq naqbel ma'kom il-koll li sitwazzjonijiet huma differenti kollha minn Finlandja pereżempju għal Bulgarija jew mill-Polonja għal-Renju Unit jew l-Italja għal-Mediterran nista' nifhimha din Din hija l-proposta tagħna mela u dak li qed nippruvaw namlu eh, fil-proposta ta' ċentralizzazzjoni dak li qed nippruvaw namlu huwa li neżawrixxu il-marġini li qed tippermettilna il-trattat biex namluha possibbli biex l-istati membri biex jieħdu ċerti deċiżjoni huma din il-politika ħatġib ħatġib bidla kbira. Naf li ħafna minnkom tridu li kolna proposta ferm iktar ambizjuża imma kjoġobkom e, osservaw illi daw din din il-politika l-ġdida se tkun eżawrenti ħafna. Se jiġri jekk ma jaqblu ċerti stati membri? Per eżempju, jekk meta nirreferu għal Baltiku, aħna diġa għanna kultura tajba ta' kooperazzjoni u naħseb nistgħu nimxu l-emmek. Dan huwa importanti ħafna għall istati membri bħal Ġermanja l polonja l-istati membri bħal Finlandja jistgħu jiddiskutu u jiddeċidu waħidhom u dan se jkun importanti ħafna. Nistgħu jmorru ktar lil minn dan iva, jiena nkun kuntenta ħafna li morru ktar li l-jen, jekk it-trattat iħallina namlu dan. Irrit inkun ċara dwar dan. Allora jena diġar ċivvejt il-kontribut minn ħatar Renju Unit bħala rappresentanti tal-House of Lords diġa kif diġa semma u aħna ħan istudjaw u ħan evalwaw dan u jekk ikun hemm marġinu li aħna nistgħu naħdmu fih, aħna naċċettaw dil proposta aħna nixtiequ illi naċċetta l-proposti kollha imma jridu jkunu kompatibbli ma' trattati. Allura li aħna rridu nagħtu iktar drittijiet lil Region Advisory Bodies u nispera li l-Parlament ikun kontent b'din l-idea u aħna se jkollna wkoll eh, bord bħal dan għal Baltiku kemm jekk jista' jkun kemm jista' jkun mal-ajr. Din hija kwistjoni ta' reġjonalizzazzjoni, issem kwistjoni oħra li hija kontroversjali ħafna li hija il-kapaċità żejda bl-Ingliż overcapacity. L-overcapacity teżisti jew le kien hemm mistoqsija mir-rappreżentanti ta' Franza. Ara, jekk qed inħarsu il-Brittanja, memx overcapacity, imma meta ni forsi niddiskutu ma nafx is-sitwazzjoni imma jiena kontem u nista' ngħidilkom illi memx overcapacity, edin nitkelmu fuq il-flotta franċiża minix et nirreferi għal assajt kollu li jisir mal-kosta. Imma l-mistoqsija għanda tkun il-bastimenti kollha għandhom jibqaw fih dan is-sistema. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq bastimenti mhux sajjeda, bastimenti li jkunu mbnew grazzi għat-taxxi li jkunu miljuni ta' dollari jiswew Jaħna maħniex qegħdin nitkellmu fuq bastimenti żgħar. Jekk joġobkom, jekk aħna naċċettaw pereżempju eh, bastimenti fuq eh, li jkunu żgħar għal sistema ta' konċessjon aħna qed insemmu fuq 80% tal-bastimenti li jiġu eżenti. Imma 60% tal-lendings ħaj jitħlu fis-sistema illa li 60% tal-lendings huma qed jittieħdu minn 20% tal-bastimenti tagħna. Jiġifieri jekk issejħu li liberali jew le, din hija r-realtà. Din ir-realtà u ma nistax nifhem kif is-soċjalisti jew komunisti jew ma nafx min liberali jew ikunu min ikuni ma jistgħux jifmu li 20% tal-bastimenti tagħna ifissru 60% ta' dak li naqbdu u li jmur lej xatt il-landings allura dak li se nagħmel jien ħan nipprova nsib trattament speċjali għal bastimenti żgħar u nistgħu niddiskutu bejnietna x'ħajkun l-aħjar trattament għalihom imma ma jistax ikollu l-istess trattament eh, ta' daw mal bastiment il kbar din hi l-idea tagħna. Mela, hemm xi diskussjoni ta' dejjin hawnhekk x'inhi d-definizzjoni x'iridu nfissru biha bastiment żgħir sissa definizzjoni hija dwar kemm hu twil u t-tip ta' tamir illi qed nitkellem fuq 12 metru imma jkun ikun fih ċertu tamir apposta ma jkunx fih iktar minn hekk kumbat. Allura ma rridux li kon iktar definizzjoni, nixtieq ngħidilkom li ma nistax naqbel ma dil ħaġa u ħan nispjega għaliex l-ewwel Aħna għandna bżonn definizzjoni tkun ċara ħafna u li tkun faċli nikkontrollewha. Pereżempju, hemm xi suġġerimenti biex konna definizzjonijiet dwar iż-żona fejn jisir is-sajt u d-distanza pereżempju mill-linja tal-kosta, ma da kif sa nikkontrollawh? Kif sa nikkontrollawh dan? Diġà hemm ħafna problemi biex nikkontrollaw u nammetti l ħan referi għal-jom ma nistawx inżidu iżjed parametri biex nikkontrollaw problem oħra jagħti li ġejja. Jien se jkolli fondi speċjali trattament speċi speċjal bastimenti żgħar. Taħda d definizzjoni aħna se jkollna dat trattament speċjali għal 80% tal-vetturi tagħna. Jekk aħna ħanu essaw għad id-definizzjoni, allura aħna semmorru għal madwar 90% tal-bastimenti dan ħajkolna ħajfisser li l-politika misa tapplika għal xej u għal ħadd. U għalhekk li jiena dan nipprova nipperswadikom li aħna rridu nirrispettaw din id-definizzjoni x'se jiġri mal-bastimenti żgħar. Kien hemm proposta biex niddetikaw ċertu flus għal daw il-bastimenti żgħar. Jiena kieku kuntenta bi proposta bħal din mill-Kumitat mil ta' Reġuni pereżempju, mill-Kumitat Reġjonali tal-Parlament. Imma aħna rridu noqogħdu attenti minn dan u rridu niddiskutuh mal-Istati Membri għax biex nkunu nista' magħhom ħafna Stati Membri ma jkunux se jaqblu ma' din l-idea illi jkollna trattament speċjali mal-bastimenti żgħar. Din hija l-verità. Allura għandna bżonn dan il għandna bżonn marġini biex nimmanuvraw Hawnhekk qed ninkun ċara magħkom. Din id-sitwazzjoni li tridu tiddiskutu li tridu tiddeċidu fuq intom, fl ħar tal-ġurnata intom se tiddeċidu fil-plenarja u f'dal-komitat, allura rridu nkun assolutament ċara magħkom. Jekk hemm possibilità ta' soluzzjoni ejja nsibuha. Imma sissa aħna qegħdin f'dal-punt. Għandna bastimenti żgħar għanna trattament speċjali għal daw il-bastimenti żgħar, finanzjament taħjar, ideja taħjar, qed nitkellmu fuq 80% tal-bastimenti li għandna. Dwar it-TFCs issa. Mem lebda intenzjoni minna ħatħana li aħna jkollna l-banek intervjenu għawek. Et nitkellmu biss fuq is-sidjen tal-bastimenti, et jinkun assolutament ċara hawnhekk. Et nitkellmu fuq konċessjonijiet, fuq il-gvernijiet, fuq l-ownerships privati tal-istokijiet tal tas-sajt ħanatuhom ċertu żmien li fih danu u dan ikun għal sit tal-bastiment. Għannek iridu nażlu. Xirridu li l-istati membri implementaw dan bil-mod kif irridu, jew aħna irridu iktar salvagwardji. Jien naħseb li din ukoll xi ħaġa li niddiskuti magħkom u nistenna l-emendi tagħkom. Imma ħma nix nitkellmu hawnhekk fuq banek Assolutament le, assolutament le. Maħniex qed nitkellmu fuq fondi jew xi ħaġa oħra, qed nitkellmu fuq is-sidien ta' bastimenti u dritt tagħhom illi huma jinnegozjaw taħt kondizzjonijiet ristretti ħafna din il-proposta, imma ovvjament fl-aħħar tal-ġurnata naraw il-Kunsill u l-Parlament biex joħorġu u x'iddeċiedu dwar il-pis, il-burokrazija, eċetera, naqbel mal-proposti tagħkom kollha li biex innaqsu l-amministrazzjoni. Jekk għandkom xi emendi, jekk joġobkom tuhom li jiena nkun kontenta li naċċettom u nadottom dwar il- id-discards tal-ħut. Naf li għanna bżon ċertu żmien u proposta realistika jina nixtieq li naċċetta l-proposti tagħkom biex insibu eh, post biex naqblu bejnietna anka fi, speċjalment fiż żona tal-Mediterran u ħankun ċara wkoll hawnhekk f'dal punt ejja nsibu soluzzjoni. X'qed jiġri fil-Mediterran? Fil-Mediterran x'qed jiġri? Mhux qed ikun hemm ħafna diskards għaddejjin, għax il-ħut kollu li nqabad huwa ħut imħallat pereżempju bit-ton, bil-pixxi spat, eċetera. Allura dan is-sajt huwa mħallat, allura m'hemmx discarding għaddej. Imma id diskarding jiġri fil-baħar tan-naħa ta' fuq Allura fil-Mediterranju qed jiġri huwa hemm il-juveniles għaddejjin għandna suq tal-juveniles mal-ħut iż-żajr l-ekim sejjaħ baby fish, maħniex nippermettu li l-ħut jikber. Aħna nixtiequ, il-problema hi li aħna nixtiequ li naqbdu s-sajt meta jkun għadu żgħir. U da mhux sew, maħniex nagħtuh ċans jikber il-ħut fil-Mediterran. Għaliex, għax hemm suq għalih għal klamari zaħir, ecc. U di mhix ħaġa zejra, mhix ħaġa tajba din. Għax aħna rridu nippermettu l-istok illi jipproduċi lilu nnifsu. Għanna għandu dritt l-istok li jikber ibtidu għak joġobkom li din il-problema ejja naħdmu fl-imkien, ejja nippruvaw nsibu soluzzjonijiet realistiċi. Imma rridu naħdmu fl-imkien biex inwaqfu, inwaqfu il suq għal ħutz li jkun għadu il-juveniles u jina unnek niħu pjaċir nara l-proposti minn naħa tal-Italja, Franza jinsejra l-Italja u se jkoll u diġa u diġa kell diskussjoni tajba mal-Ministru Taljan u kan nispera li kun istess ma' Spanja ma' jina nieqaf meta jitkellmu fuq il-ħudżajr, il juvenajs Ejja nkunu ċari fuq din. L-aħħar rimarka dwar flus u fondi. Naħseb dak li qed nippruvaw nagħmlu u qed meta nirferu għal fondi huwa dan. Qed nippruvaw li jkollna allokazzjoni aħjar ta' flus biex naslu aħjar u jkun iktar riżultati din l-idea ġenerali. Maħniex qegħdin ngħidu li maħniex nimmodernizzaw il-flotot tagħna, aħna se nagħtuhom flus għal modernizzaw tal-flotot imma mhux li nżidu l-over capacity. Dan ifisser li aħna mhux se nagħtu flus għal magni ikbar imma nagħtu flus għas serettività tat-tamir biex jieħdu ħsieb u jtejbu is-sistema ta' sigurtà li jkollhom abbord, eċetera. Anka fajt li għandhom xaqsam ma' liġijiet marittimi se jkollna taħriġ aħjar edukazzjoni professjonali ta' taħriġ aħjar għal fuq il-baħar u ħanatu iktar flus għal dan imma mhux ħana nużaw il-flus biex ikollna bastimenti ikbar u ta' saħħa iżjed dik qabel konna namluwa, musa namluwa iżjed, dawn huma flus tat-taxxi tal-poplu u rridu noqogħdu attenti x'namlu bihom. Għax jekk aħna namlu kif konna namlu qabel ħanżidu l-over capacity, kważi tajna biljun euro u għadna fl-istess e, massimu livell massimu ta' kapaċità. Le, irridu nsibu mezzi oħra. Allura dak li se namlu huwa li li se nejnu is-sajjida tagħna biex jiffaċċjaw iż-żmien ta' tranzizzjoni mhux veru li aħna imma nagħtux kas tas-sajjida tagħna, forsi jiena m'iniex tajba l-komunikat biex nikkomunika, forsi m'iniex tajba biżejjed biex inwassal dan, imma regolament bażiku tagħna jagħti lokal tikkettar għas-suq biex jiddaħħal iżjed finanzjament għal organizzazzijiet ta' produtturi għal shares tal-patrons u flus li jiġu dedikata, eh, dedikati għal sajjeda Azari. Forsi jina ma nikkomunikax tajjeb, imma il-leġizlazzjoni ek edha. Ħanatikom xie eżempju, dis-sena ħna ħanatu li l-industrija tagħna 135 miljon iżjed euro għax wasalna fil-MSY ta' ħafna mill-istokkijiet għal sajjida mediterran, mediterrani għal sajjida Franċiżi għal dawk fil-Baltiku ikunu jistaw Allura, aħna wasalna situazzjoni ħafna ħjar. Ejja naħdmu fl-imkien, ejja nieħdu dan il-pass li jemis. Tistaw Timmaġinaw kemm il-post pig u flus nistgħu nagħmlu jekk nieħdu nal il-pass li għandna bżonn kollaborazzjoni tajba sabiex insibu mezzi kif nistgħu ngħinu is-sajjieda tagħna. Naħseb intkom tafu li jiena ġejja minn pajjiż bi problemi kbar <laughs> bil krizi problemi kbar bil-kriżi. Eh, Il-Greċja eh, f'nofs ċiklu. Għalek f'nofs ċiklun. Imma sabiex aħna inżommu nkomplu nissuktaw il-qoddim, l-uniku mod li aħna jkollna tibdiliet veri. Jena vera nilqa il-kommenti ta'kom naf li tkellimt ħafna sur president skużani u naf li proposti tijak ta'kom, l-emendi ta'kom umma eh, attwali, reali, nilqawm jena l-emendi ta'kom u nittama li president jkollna possibilta oħra li nerġaw niddiskutu dawn l-affarijiet nittama li inti tiħu din l-inizjattiva qabel il-fazi aħħarija Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi lill-Kummissarju. Nixtieq nirringrazzjak tal-li attendejt il-laqa tagħna llum u ninstab ċert li se jkollna sessjoni simili fil-futur. Għalhekk issa nistgħu nkomplu bl agenda tagħna għax eh, il ħina tjafas nistaw nistgħu nibdew bl-ewwel panel fuq ir-riforma tar-regolament bażiku Nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis-Sinjura Ulrik Rudis ir-rapporter tagħna ħat titkellem għal 10 minuti u mbagħad ikollna sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Għandna 20 il-mistoqsija għas-Sinjura Rudis għalek jiena se naqta il-mikrofonu jekk ma zommux mal-ħin. Ma nistawx naqbżu l-ħin allokat. Sinjura Rewdis, grazzi ħafna, President. Sinjuri, jiena ferm kuntenta li jedawnek fost l-esperti internazjonali sabiex niddiskuti il-riforma ta' CFP. Fil-passat il-poteri eżekuttivi id-deċidew fuq il-CFP u um, il-Kummissjoni u il-Kapita Statu Gvern faslu din il-politika imma din il-politika ma kellix wis suċċess. Il-gvernijiet u dawk li jaħdmu mal-gvern forsi għandhom ftit interess fi jikunem hemm tibdil u ħafna gvernijiet ma jaħsbux fuq livell Ewropew. Issa jkollna politika tajba biss jekk inħarsu lejn l-istampa totali. Nafu li l-ħut dana ma jaqafx fuq il-frontieri, eh, jaqbizom il-frontieri, għalek tajb li jkollna politika komuni Iva, aħna l-esti, il-Kummissjoni lesta sabiex ikollna riformi kuraġġużi l-involviment tal-Parlament Ewropew opportunità unika sabiex ikollna riforma tajba u unika ma ma nistgħux aħna nimxu weħedna. Għanna bżonn aħna l-appoġġ tagħkom, l-appoġġ bħala membri nazzjonali u membri Ewropew tal-Parlament irridu naħdmu u nissuktaw f'xogħolna flimkien intkom tridu taċċertaw li l-gvernijiet eh, nazzjonali tagħkom ma jimxux biss u jadmux fuq biss fuq l-interessi nazzjonali imma jaċċertaw li jkollna politika tajba għall-Ewropa taj kolla kemmi. Dwar il-proċess leġislattiv fil-bidu ta' Mejju jiena se noħroċ bla bozz tar-rapport tiegħi l-emendi fuq il-proposta tal-Kummissjoni se jinstabu f'dan ir-rapport imbagħad il-kollegi tiegħi se jirresqu l-emendi. Jiena bħala rapporter se nipprova l kompromess permezz ta' grupp. F'Lulju bħala l-Kumitat tas-Sajt se nivvutaw fuq ir-rapport. Jiena ħejjt dokument ta' ħidma jiena tkellimt dwar l-idejat tiegħi dan id-dokument bażi inizjali għad-diskussjoni xejn inqas xejn iktar. Jiena interessata fil-kummenti proposti u kritika peress li dawna se jgħinu l dokument tajjeb. Jien għandi 35 proposta konkreta fir-rapport tiegħi dawn instabu b'tipa grassa u għandhom il numri Fuq l-MSY għandna nkunu realistiċi. Imma għandna nkunu u wkoll Lan bażiku rrid ikun li l-biomassa tal-istokkijiet għandha tikber skont il-livelli tal-MSY. Jina biddilt eh, il-lingwaċ xiftit tal-Komissjoni. Sal-2015 l-istokkijiet għandhom jikbru sal-MSY fejn huwa viabli biologikament għal xi stokkijiet mhux viabli u eh, ir-regolament bażiku irrid ikun konkret u vinkolanti kemm jista' jkun. Għalhekk jiena qed nipproponi li innaqsu l-MSY sal-2015 dak li għanna jkollna fil-regolament eh, bażiku u il-proposta għandha tkun vinkolanti dina proċedura raġonevoli għax ġala darba jikrupraw l-istokkinrijiet ikollna iktar aħna x'nistadu. Ovvjament rridu aħna naqsu xi kwotas għal xi stokkiet partikolari u għal xi stokkiet iva qed naqis ħajkun pjuttost drastiku. Aħna fil-perjodu tranzizzjonali rridu nejnu nappoġġaw lil dawk is sajjieda li l-iktar se jiġu mil quta għax l-ebda sajjiet irrit dan imur all-lar minħabba dan il-perjodu transitorju. Aħna se naraw imma li se jkunem iktar abdiet li se jinħattu u dan il-ħadd se jiġi mnaqqas mill-kwota sħalli bekk ikollna ġestjoni xirqa tas-sajt it-tielet punt is-sitwazzjoni tad-dejta wkoll tista' tiġi imtejba proibizzjoni fuq ir-rimi m'għandix tkun kontraproduttiva meta tiġi implementata l qed nipproponi li proibizzjoni fuq ir-rimi għandha tiġi introdotta għas-sajt mhux għal kull speċi u mbagħad iż-żoni tas-sajt li huma fetwati jistgħu jirġistaw eh, ruħom għal regoli dawk li huma fetwati mill-proibizzjoni fuq ir-rimi daw jistgħu jekk isibu li l-affarijiet ħajkunu kontraproduttivi jistgħu jonataw eċċezzjonijiet bħala parti tar-riforma jew permezz tal-latti legali u il-proibizzjoni fuq ir-rimi Umbat se tapplika. Umbat għall ispeċijiet eh, individwali għal żoni individwali dawn jistgħu jingħataw eċezzjonijiet u mhux il-kontra. Fid-dokument ta' ħidma tiegħi jiena tinressaq xi idejat dwar il-kwotas bejn l-istati membri dawn il-proposti għandhom ikunu l-bidu tad-diskussjoni u flimkien mal-Kunsill għandna bżonn nipprovaw li ikolna sistema li tagħmel sensu li tkun ġusta. dwar il-konċessjonijiet trasferibbli tas-sajt għandna nsibu aħna soluzzjoni li tkun waħda intelligenti peress li hemm vantaġġi konvinċenti ħafna l kwoti individwali. Jiena nitkellem dwar kwoti individwali u mhux dawk li huma trasferibbli peress li il-kwoti tal-istati membri jistgħu jikkontrollaw ruhom Dan jfisser li f'mument speċifiku xi sajt irrid jingħala għas-sajjieda kollha. U dan mhux neċessarjament tajjeb. Mbagħad hemm din il-ġlieda jew tiġrija għas-ħut jekk aħna se nalqu xi bit partikolari mela jkun hemm ħafna sajjieda li f'xi mument partikolari jippruvaw jaqbdu l-akbar ammont possibbli u xi sajjieda forsi ħajjażlu li jistadu anke f'kundizzjonijiet diffiċli jekk ikun hemm pereżempju maltempata għalhekk irridu noqogħdu attenti. It-trasferibilità tista' tkun vinkolanti biss jekk qed nitkellmu dwar kapaċità żejda u jekk l-istati membri ma jagħmlu xejn sabiex inaqsu innaqsu il-kapacità żejda. Irrid ikollna definizzjoni ġdida ta' dil-kapaċità żejda u bħalissa qed nitkellmu dwar it-tip ta' magna u s-seta tal- ta' dajsa imma l-affarijiet jiddependu u kol fuq it-tamir u mbagħad għandna nevaluaw is-sajt tagħna meta naraw li hemm ħafna kapaċi ta' zejda rrid ikun hemm obbligu ta' tnaqqis. U u um, forsi għanna bżon introduċu sistema TFC. Jekk stat membru juri li itnaqis ta' kapaċità jista' jinkiseb minn it-TFCs mela forsi dan jista' jsir mingħajr itnaqqis, jiġifieri forsi mingħajr ma jkollna sistema obbligatorja forsi nistgħu nużaw xi ħaġa oħra, imma il-kapaċitajiet għandhom bżonn jiġu avvalwati u mbagħad fejn ikun hemm problema nistgħu innaqsu l-affarijiet u mbagħad hemm il-problema tar-reġjonalizzazzjoni nsaħħu il-pjanijiet sabiex aħna niksbu il-miri ta' CFP irrit ikollna involviment aħjar imtejjeb ta' dawk li jieħdu deċiżjonijiet politiċi u dawk li huma affettwati mid-deċiżjonijiet. Għalhekk u nissuġġerixxu li l-partijiet interessati jkunu involuti fil-formulazzjoni ta' proposta mill-Kummissjoni għal pjan marti annwali l-RACs koll li kellna qabel għandhom jaqdu rwol iktar wiesa imma l-kumpens irrid ikun iktar rappreżentanti fallibek bekk il-konsumaturi, il-produtturi u jkunu e, involuti u rappresentati għalhekk aħna nixxu naraw titi fis-sistema RAC. L-istati membri li se jadottaw miżuri nazzjonali għandhom ikunu obbligati li jkopparaw ma' pajjiżi oħrajn. Il-kooperazzjoni tista' forsi tiġi koordinata mill-Kummissjoni. Bħala kumitat aħna għanduru għas servizzi legali li jistudjaw il-possibilità dwar jekk aħna nistgħu inkomplu għaddejn bis-sistema reġjonalizzata jew jew le. Jiena ninstab konvinta li għandna inħallu id-deċiżjoni fidejn dawk li jgħixu fir-żoni kostali u ma nistawx naħdmu biss skont l-opinjoni ta' Brussel u dokument ukoll fih kapital separat fuq il-Baħar l-Iswed u il-Mediterran peress li s-sitwazzjoni hemmhekk differenti ħafna il-maġġoranza tal-ħut li jinqabat, qed jinqabet minn pajjiżi differenti l flotta huma differenti minn dawk li naraw fit-tramuntana tal-Ewropa u l-Atlantiku peress li hemm bastimenti differenti u iżgħar. Għalhekk għandna ntejbu aħna r-riforma għal din iż-żona jrid ikollna miżuri addizzjonali konkreti għal-Mediterran. Per eżempju, jista' jkun hemm obbligu li ikun hemm network partikolari u jrid ikollna politika wkoll sabiex aħna nappoġġaw l-akwakultura sostenibbli. Daw kollha li tkellmu mill-parlamenti għandhom raġun jiena naqbel li rridu aħna nistudjaw is-sajt fuq skala żgħira. Jiġifieri għandna bżonn li jkollna definizzjoni ġdida dwar il-dajjes il fuq skala żgħira. Mbagħad fi eh, proposta 22 fid-dokument qed nistudjaw id-definizzjoni ta' sajt madwar il-kosta u eh, fuq skala żgħira. Għanna jkollna definizjoni iktar wiesa mux biss it-tul ta' dajsa imma id-daqs tal-intrapriza per eżempju u il-kriterju bażiku jew il-kriterju bażiċi għandhom ikunu l-istess għall-istati membri kollha. Jena ħerqana li nisma l-opinjonijiet ta'kom illum kif ukoll li nara l-opinjonijiet ta'kom bil-miktub u jena ħerqana wkoll li niltaqa' magħkom fil-futur, diġà tqajt ma' ħafna minnkom fl-uffiċċju tiegħi u nixtieq nissiden nistidinkom tiġu l-uffiċċju tkellmuni jekk ikolkom bżonn. Grazzi, jgħid il-President, nistgħu nibdew is-sessjoni tagħna ta' mistoqsijiet u twiġibiet jekk joġobkom żommu mal-ħin għall-lokat għax jekk le se nabżu l-ħin. Sur Lawson, Parlament Svediż, grazzi ħafna President. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li aħna nappoġġawha l-Kummissarju u l-proposta tagħha. Is-CFP tfisser li hemm sajdżed fuq iktar minn 80 stock jew speċi jiġifieri jrid ikollna prioritajiet hawnhekk. Irrid ikollna bażi soda, irrid ikollna prioritajiet għalhekk l-ewwel qabel kollox irridu nistudjaw l-aspetti ekoloġiċi jew organiċi. Mbagħad irridu aħna nikkunsidraw l-aspetti ekoloġiċi u soċjali imma ma jistax ma nistax ikollna dawn jekk m'għandniex aħna ħut fil-pratana. Rridu nħarsu lejn l-ekoloġija. Rrisi ikollna ħna stokkiet sostenibbli. Jiġifieri dan se jkun mod ekonomiku kif nistgħu nagħmlu s-sajt. imma ma nistawx aħna nesprimu l-affarijiet hekk fuq fuq. Le, l-affarijiet ikunu irrid ċari. Jena naqbel ma' sinjura Rodust u il-mod kif faslet ir-riżultati tagħha naħseb li dan huwa dokument eċċellenti il-proibizzjoni fuq ir-rimi għandha bżonn tiġi introdotta peress li tfisser li qed eh, tipperikola il-qlieħ mis-sajt irridu aħna nsibu wkoll soluzzjonijiet għal qabdiet sekondarji. Grazzi ħafna ma nasibx li jena bis il-ħinti għaj, grazzi għajt il-President. Mill-Austria, Is-Sur Pekova. Grazzi ħafna, Sur President. Signora Rodust. Jena vera grat li lek għal dan il-dokument. Aħna pajis jew dawar mill-art, aħna nikon simaw il-sajt l-ħut mill-akwakultura, xorta waħda nemmnu li kolna approċ orizzontali l istokkijiet biomassa sal-2015 aħna konvinti kif diġa smajna mill-Kummissarju Dabanaki li dan huwa l-lan it-tajjeb u kulħadd irrid jikkonforma ma' dan il-lan. Ma jiena naħseb li tkun xi ħaġa intelligenti li ma li nistabilixxu il-pjanijiet ta' ġestjoni għal kull speċi u għanna niksbu l-għanijiet tagħna sal-2015. Naqblu li jinnaqsu il-kapaċità żejda nixtiequ nissuġġerixxu li fi miżura 18 iżid skadenza li il-flottot irridu jikonforma mal-lan tajjeb li kolna xtip ta' skeda ta' żmien ħalli jintlaħaq dan lan dwar dajjes fuq skala żgħira nappoġġa lan tiegħek peress li qed nitkellmu dwar prodott ta' kwalità li huma jaqbdu. U fl-Awstrija aħna bħala konsumaturi vera nixtiequ li dan jitkompla biex nala nixtieq ngħid li dawn id-direttivi għandhom bżonn jirrappreżentaw kriterji u l-inni gwida kwalitattivi għall-akwakultura. Dan ħajkun element importanti għal-futur ta' sustainabilità fis-sajt fl-Ewropa. Grazzi ħafna Sur Milana. President, Żewġ minuti, żewġ affarijiet. Mela, fl-opinjoni tiegħi dak li m'għandniex u dak li ma jħadimx. M'għandniex, m'għandniex. Hemm nuqqas ta' baħar qed nitkellmu dwar is-sajjieda, il-ħut, ta' mir, għanijiet, imma mhux qed nitkellmu dwar l-ibħra jiena nemmen li għanna bżon impoġri dejna fil-bahar iġifiri li nigarantixxu li l-bahar jipproduċi iktar dan huwa approċċ li jibbaza ruħu fuq l-ekosistema u mux bil-fors fuq l-MSY. Memx kelma wahda u naseb li il-parlament forsi jirrit joħroġ bi kelma li um, taċċerta li li pra jiproduċu iktar. Per eżempju, nistow aħna imbidlu iż-żmien fejn wieħed ma jistax fi zona minn flok. Tista nistgħu aħna noħolqu netwerk għal kosti kollha Ewropej, jiġifieri li imbidlu il-filosofija tagħna minn Copernicus. Jiena nemmen li dawn huma importanti imma mnuqqas tagħhom fil-riforma. Ħaġa oħra li ma taħdimx, tieni punt li nixtieq ngħid u l-aħħar li li nintroduċu is-suq ta' drittijiet li huma trasferibbli dan iwassal għat naqis tal-isforzi tas-sajt. Iva, dina prova, imma din il-prova waslet għall-effetti li kienu pjuttost kbar, iġifiri skatru l konċentrazzjoni tal-affarijiet u kif ukoll wieħed li jiċħat l-istorja, kultura, tradizzjoni u l-impatt soċjali vizavi il sajt Għalhekk Sissa ħadd mill-Kummissjoni għadumatana matana retweġiba minn ħafna xarx jekk wieħed kejjel il-benefiċċju fuq eh, dawn l-isforzi tas-sajt minn dawn il- miżuri trasferibbli. Grazzi ħafna Sur Garcia Dies mill-Kungress Spanjol. Grazzi ħafna President tlet mistoqsijiet li għas-Sinjura Rodist. Mela, l-MSY nixtieq għal dar boħra nisħaq fuq dak li diġa qalu l-kellima preċedenti li dan l-MSY lan niksbuħ sal-2015 ma nistawx għana nizbuħ minna sagrifiċi soċjali u ekonomiċi fl-Europa kollha għalhekk jiena naħseb li dan il-lan ma jkunx qabel l-2020 kif għanna fil-ftejm ta' Johannesburg il-grupp parlamentarju tagħna ma jistax jifhem għalfej il-proposta jew ir-regolament qatt ma jissemma il-possibilità ta' ġestjoni tal-isforzi tas-sajt jekk aħna nixtiequ niksbu l-għanijiet fuq medda ta' f'nofs iż-żmien jew fuq medda tmila ta' żmien ma nistgħux aħna nkomplu nimxu b'dan il-mod. Għalhekk importanti li kollna dan il-kunċett ta' sforz ta' sajt inkluż. Għalhekk l-ewwel mistoqsija tiegħi Forsi tajjeb li inti tinkludi l-monitoraġġ tal-isforzi tas-sajt fost il-miżuri ta' konservazzjoni li jinstabu f'artiklu 7 tar-regolament dwar ir-rimi se senżit xejn hawnhekk peress li diġà smajna ħafna affarijiet għalhekk mhux ħanaħli iżjed żmien tajjeb illi l-affarijiet ħajjimxu u se jiġu introdotti bil-mod, imbagħad dwar il-konċezzjonijiet trasferibbli tas-sajt ma naqblux aħna mal-Kummissjoni li l-trasferiment jkun limitat bejn l-Istati membri, il-ġestjoni għandna navvanniċinawa iktar mas-suq Ewropa u għax għatem diskriminazzjoni bull-Unjoni fuq is-suq tas-sajt għax dan is-suq m'għandux libertà. Grazzi. Sur Garcia. Il-Senaw Franċis. l Grazzi, President. Il-koll naqblu dwar is-sajt sostenibli. Iżda, huma l-aspetti soċjali li ma nistgħux ninjoraw u lanqas dawk ekonomiċi jekk aħna rridu riżultat bilanċat. Irridu kooperazzjoni aħjar fostna l-politiċi u xjenzati u kol in-nies fl-industrija tas-sajt. Jiena naqbel ma dak li ntqal ftit ilu dwar approċċ aktar imsejjes fuq l-ekosistema. Irridu mudell ġdid ta' arfin b'netwerk ta' konsultazzjonijiet fost l-industrija u r riċerkaturi l-kol nafu il ħafna reġuni Ewropej diġa' ħadu sem biex jiġbru id-dejta fuq livell lokali u reġjonali. Għalhekk tkun xi ħaġa tajba jekk l-Unjoni Ewropea tħeġġeġ din l-idea ta' għarfien espert komuni biex ikonna dejta komuni u kol nerġaw nirkupraw il-fiduċja nibnu l-fiduċja mill-ġdid fil-industrija, neħtieġu kol ċertu inizjattivi illi diġa ġew imħassa fuq livell lokali. Fil-kostituenza tiegħi hemm xjenzati fuq il-bastimenti jew viċin tagħhom. U dan iwassal għal statistika paragonabli u affidabli. Ħafna eżempji ta' prassi tajba illi ġejja mill-komunità tas-sajt. Esperjenza li waslet għal bidliet sistemiċi illi huma importanti għal ċertu speċi u f'ċertu żoni. U għalhekk għandna nappellaw għal tnaqis fir-rimi imma m'għandux ikun hemm projbizzjoni totali. Tnaqqis sinifikanti imma xaġa progressiva. Imbosta raġunijiet għal għanna narġaw nitfaw il-ħut lura fil-bahar u għanna bżon ta' miri għawnek, irridu kol evalwazzjoni ta' impatt dettaljat. Nistaw niproponu ħafna miżuri, tamir aktar selettiv, maniġjar tal-ħin skont kull tip ta' sajd differenti, kwotas ta' abda ċertu speċi, namlu l-kriterji aktar flessibli dwar id-daqs tal-bastiment. Aħna dejjem nejdu illi l-affarijiet l-ewwel għandna nirranġawhom aħna grazzi mill-Parlament Ewropew l-kelliema li jmiss. Eżis kollegi, dak li għandna issa huwa l-opportunità illi ta' bilħa inżommu ma l-istennijiet ta' ċittadini Ewropej dwar din ir-riforma. Iċ-ċittadini jistennew ibra tajbin irbra b'saħħithom u mhux ibra li huma vittmi tal tkattir tal-alga pereżempju. Aħna irdu nerġaw nibnu mill-ġdid l-istokkijiet tal ħud biex ikonna ibħra b'saħħithom. Il-konsumaturi iridu ukoll illi jiddependu fuq il-ħut. Aħna nimportaw ħafna ħut fl-Ewropa u sajjida Ewropej qegħdin jistadu madwar id-dinja biex ikunu jistgħu jappoġġaw is su Ewropew. Aħna rridu industrija tas-sajt sostenibbli b'mod ekonomiku u dan jista' jseħħ biss jekk narġgħu nibnu mill-ġdid l-istokkijiet Ewropej tal-ħut biex aħna nkunu nistgħu nilħqu dawn it-tletanijiet tagħna. Mod tajjeb ta' kif aħna nistgħu nilħqu dan l-anijiet huwa illi nżommu mal-mira tal-MSY sal-2015. Ħafna kollegi hawnhekk qed jgħidu illi l-MSY mhix possibbli sal-2015. Iżda dan mhux minnu għaliex nistgħu nistabilixxu ir-rata ta' mortalità fl-FMSY FMSY ikdbu għadin. Din nistgħu nagħmluha minn għada. M'għandniex għalfejn narġgħu nibnu l-istokkijiet tal-MSY tal-biomassa. Imma jekk nifqu neħu 80% tal-biomassa kull sena Ejju naqsu għal 25 jew 20% dan nistgħu nibdew nagħmluh minn għada u hekk inkunu nistgħu nibnu mill-ġdid l-istokkijiet tal-ħut Ewropej u jkollna industrija tas-sajt vijabbli b'mod ekonomiku ibra b'saħħithom u liċ-ċittadini Ewropej natuhom il-ħut illum ukoll fil-ġejjieni. Ekk ġobkom żommu mal-MSY. Grazzi. L-Onorevoli Castiglioni mis-Senat Taljan. Grazzi President, jina ser nżon fil-qosor ħafna. Ma ser namel premessa importanti, ma nistawx nitkelmu dwar sostenibilità ambientali jekk ma wix ma rispett tal-ambjent u kol il-rispett tas-sajjeda fil-settur kollu tas-sajt, il-sajjeda u il-familji tagħhom. U għalhekk xtaqt nirreferi għal xi punti essenzjali. Aħna assolutament kontra il-sistema tal-konċessjoniet trasferibli għaliex aħna nħossu illi fil-Mediterran din is-sistema mhijiex waħda applikabli għaliex ma tirreferix għal kwota tal-bastimenti tas-sajt imma għandha tkun marbuta mal-kwantità ta' sfors tas-sajt li għadur għad irridu nfissru din il-kwantità. U għalhekk għal kundizzjoni speċifiċi tal-Mediterran din irridu nħalluha fidejn l-istati membri. Ġifieri, is-sistema id-diskrezzjonalità kollha dwar is-sistema. il sistema id diskrezzjonalità kollha dwar il is sistema Mbagħad is-sajt fuq skala żgħira għalija dan huwa punt dajef tar-riforma kollha eh, tal- eh, tas CFP għaliex ma nistawx nirreferu biss għat il metru ta' tul tal-biċċa tal-bahar, tal-ċejjex tal-bahar. Rdu nikkonsidraw parametri oħra u l-istati nazjonali illidu natu għom u koll l-applikazzjoni ta' social safety, safety nets meta ikon il-periodu ta' twaqif mis-sajt biex bekk ma jkunx hemm eh, preġudizzju fuq il-ġejjieni tal-produtturi u tal-familji tagħhom. Għalhekk m'għandniex inwaqfu l-appoġġ pubbliku għal dan is-settur dwar dan nixtieq nisħaq. Mod partikolari qed nirreferi għal kontribut kontributi illi huma importanti fir-rigward tal-ġestjoni multianwali tal-CFP irdu nkomplu niffinanzjaw il-twaqif temporanju tas-sajt li din hija miżura teknika fl-ambitu tal-programmi ta' ġestjoni nazzjonali biex inħarsu ir-riżorsi. La al signor Gabriel della Camera dei Rappresentanti del de Il-Parlament ta' Ċipru issa. Grazzi tassew. li nappoġġaw is-sajt fuq skala żgħira u s-sajt ġenerali huwa importanti għal ċipru. Biex niksbu il-miri ta' CFP huwa importanti illi wieħed jidħol f'impenji fuq medda twila ta' żmien. Hekk irridu nagħmlu kollha kemm aħna kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll mod individwali bħala stati membri. Li konna obligi dejjema dan huwa importanti imma fl-istess waqt irdu nitkellmu wkoll dwar l-obligi lejn is-sajjieda illi qed jgħixu lil hemm mill-Unjoni Ewropea. Grazzi l-Nervi l Parlament Ewropew. Grazzi President, mhux ser noħodlok ħafna ħin għaliex hemm ħafna mistoqsijiet u ma tantx hemm ħin għat weġiba. Iżda nixtieq nqajjem xi kwistjonijiet mal-Kummissarju Sinjora Rodus. Forsi sta tikkonsidrawhom ukoll fi stadju aktar tard. Intom taqblu li ser ikun hemm telf ta' impjiegi minħabba riforma ta' CFP, sfortunatament, iżda irridu naraw kif ser nejnu lil dawk li ser jitilfu il-post ta' xogħol tagħhom. Aħna kontra għal kontra il-konċessjoni trasferibbli bħalma huwa kważi kulħadd fl-Irlanda dan huwa dinja riżorsa nazzjonali u ma nistgħux inbiħuha fuq kera ta' 15-il sena. Għalhekk aħna rridu niżguraw li jekk dan jiġri ntama li ma jiġrix x'tip ta' protezzjoni ser nagħtu. Aħna f'sitwazzjoni, nsabu f'sitwazzjoni fl-Irlanda fej għanna id-decommissioning u il-kruz hawnhekk l-ekwipaġġ mhux qed jibbenefika tilfu l-post ta' xogħol tagħhom anka jekk taw servizz ta' bosta snin lill industrija F'dawn l-aħħar snin aħna rajna fl-istati membri kollha tagħna in-numru ta' portijiet żgħar illi issa tnaqsu minħabba din ir-riforma fl-industrija tas-sajt. Mistoqsija onorvali kadek il-percentaġġ żgħir tal-fond tas-sajt għandu jiġi allokat biex jgħin lil dawn il-portijiet iż-żgħar illi m'għandhomx opportunità illi ikampaw proġetti illi indirizzaw il-baħar fejn hemm il-baħara għaliex rajna li ntilfu ħafna postijiet tax-xogħol hawnhekk. Meta qed niddiskutu dan naħseb il-koll ma rridux nitkellmu dwar il-erda illi il-bumarini qed jagħmlu huma jikkun smaw 20 kilo ta' sajt kull jum u aħna hawnhekk qegħdin niżguraw illi konna sajt sostenibbli imma qegħdin noqogħdu lura illi ngħidu eh, li minħabba l-bumarini dan huwa parrimi pereżempju. Ejjew nitkellmu dwar dawn il-kwistjonijiet ukoll u jekk aħna nistgħu nindirizzaw il-kwistjoni talbu marini żgur namlu kontribut illi permezz tiegħu niżguraw li konna sostenibilità massima. Grazzi l-Onorevoli Fristakin. Grazzi. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju Damanaki u Sinjura Rodust tal-li kienu daqshekk diretti fil-Parlament fjammink aħna nappoġġaw is-sajt sostenibbli u aħna inħossu illi għandu jkun hemm possibilitajiet għall eċċezzjonijiet Unżommu mal-prinċipji ta' CFP. Xi punti żgħar? Dwar l-iskadenza tal-2015 m'hemmx biżejjed evidenza xjentifika u kol aħna rridu niżguraw illi konna l-evidenza meħtieġa li hija marbuta mal-ammont ta' sajt. Aħna nħossu illi rimi għandu jitnaqqas. Dwar is-sistema tal-kwota aħna nħossu illi irridu nagħmlu xi ħaġa għas-sajt imħallat fil-Belġu. Din is-sistema tkun waħda diffiċli illi jirna xinna nżommuha dwar l-irkupru tal-ħut aħna ma naqblux dwar it-TFCs, ma naħsbux illi dan huwa l-aħjar mod ta' kif nistgħu nindirizzaw il-kapaċità żejda tal-flotot tas-sajt. Dan iwassal għal aktar spejjeż għoljien ta' esportazzjoni u jagħmilha diffiċli għal sajjida il-ġodda. Dak li jiġri huwa li dawn it-TFCs jispiċċaw għand ftit persuni. Aħna għanna flotta zaħira u attiva fil-Belġu u hemm tliet RACs. Aħna inħossu illi jekk jiġu applikati regoli differenti dan mhuwiex pass lejn is-semplifikazzjoni. Kif nistgħu noħolqu livell ugwali jekk aħna għandna regoli differenti għal reġuni differenti imbagħad hemm id-dimensjoni esterna tal-politika tas-sajt. Aħna naqblu mal-approċċ tal-Kummissjoni dwar din id-dimensjoni esterna. Rumpf del Bundesrat. Vielen Dank, sehr geehrter Herr L-Onorevoli Humpf mill-Bundestag. Grazzi, grazie onorevoli Rodust għad dokumenta ħidma taħħa illi jiena naqbel miegħu mod partikolari ir-rapport dwar it-tnaqqis tal-kapaċità żejda u it-TFCs, it-konċessjonijiet trasferibbli. Meta nitkellmu dwar ir-rimi jiena naħseb illi ma rridux approċ bbażat fuq l-ispeċi ma fuq is-sitwazzjoni tas-sajt. Irridu eċċessjonijiet għat-tip ta' sajt fejn ħafna mir-rimi jibqa jgħix u dan japplika għal baħar ta' tramuntana għal għal gambli u fibra oħra wkoll għal tipi differenti ta' sajt. Din il-projbissjoni ta' rimmi ma trix twassal għal situazzjoni fejn il- il pereżempju, per eżempju jisirlu xieħ sara u lanqas il-barbun imperjali. Hemm il-protezzjoni ta' sajt minn maxxat fuq skala żgħira u dan huwa aċċettat imma huwa imwarrab ftit mandux jiġi limitat għal bastimenti ta' 12 metru. Aħna neħtieġu promozzjoni aħjar tal-sajt fuq skala żgħira. Rridu nitrattaw ir-reġjonalizzazzjoni wkoll ma jistax ikonna ħaġa illi tapplika għal kollox fi rigward tas-sajt. Aħna inkunu kuntenti kieku nkunu nistgħu nikkontribwixxu mod kostruttiv għal din id-diskussjoni. Grazzi. L-Onorevoli Kadek mill-Parlament Ewropew. Grazzi. President. Jiena jittispeċini dwar dak li qalet il-senjura mill-Bundestag, imma f'dak li rigwardani jiena kontra il-konċessjonijiet għaliex dan ser wassal biex issu jiddeċidi kollox. Fos moħra rajna fej. Flima situazzjoni ġabna issu dan ser iwassal żgur għal konċentrazzjoni ta' drittijiet imbagħad Dan jista' jwassal għal abbuż ta' pożizzjonijiet dominanti u dan imur kontra it-trattat imur kontra is-suq uniku. Da, din il-konċentrazzjoni ta' drittijiet ser tnaqqas mod drastiku in-numru ta' bċejjex tal-baħar li jkunu qegħdin jistadu għalhekk ħafna mill-portijiet tagħna ser ikunu vojta, baħ. Il-Kummissarju Damanaki għaltinna illi hemm salvagwardi, iżda salvagwardi li qed tipproponi il-Kummissjoni jmorru kontra it-trattat u jmorru żgur kontra is-suq uniku. Għalek dawn il-konċessjoniet trasferibli tas sajt forsi fimtek ħażin, imma smajtek tgħid illi inti favur dawn it-TFCs. Iżda, xorta waħda. Jiena nemmen illi aħna rridu nħalsu parti mill-ispejjeż tat-tiġdid tal-flotta fl-Ewropa issa għandhom medja ta' 27 sena bastimenti illi jer u minħabba illi dawn huma antiki wis rajna li dan ġara fil-Korsika. Di mish kwistjoni ta' li nistadu iktar, imma li nistadu b'mod aktar għaqli, b'mod aħjar. Nistadu għal inqas bastimenti aktar siguri, b'aktar irkabtu, b'aktar tamir selettiv. Jekk ma jkunx hemm ħut ma jistax ikonna is-sajjieda u għalhekk l-ewwel irridu inħarsu ir rizorsa ovvjament imma fl-istess waqt dan irridu nagħmluh b'tali mod illi nżommu l-industrija tibqa' għaddejja dwar il-rimi zero dan huwa dinja mira ġeneruża memx qar milli wieħed ikollu il-ħud żgħir fuq il-bastiment, imma mhux ser ikun possibbli illi dawn dan it-tip ta' ħut jiġi jinħat fuq l-art. Grazzi, kellem mill-Irlanda. Grazzi, President. Xi mistoqsijiet? Lil-panel. L-Irlanda hija kontra il-prinċipju ta' TFCs. Għanna mistoqsijiet dwar il propieta pubblika tal-konċessjonijiet, x'tip ta' konflitt ser ikun hemm mal propieta privata. U din tista' twassal tista' u kol twassal fej konna flotot fl-Irlanda involuti mal-flotot ta' stati membri oħra fi bħra nazzjonali. Ma jkunx hemm salvagwardji. Naraw kustjonijiet fejn il-kapaċità ma tibqax tal-pajis, il-Kummissarju qed titkellem dwar dak li ma jistax jiġi garantit u aħna mħasba ħafna dwar dan il-fatt. Fl-opinjoni tagħna dan iwassal ukoll għal konsolidazzjoni tal-flotot dan imur kontra fl-opinjoni tagħna kontra kull idea ta' sajt sostenibli. L-evidenza tgħidilna li meta naqsu l-flotot u meta naqsu n-numru ta' eh, bastimenti naraw illi jkun hemm żieda fil-kapaċità fid-daqs u fil-seta, fil-poter, u l-kapacità li wieħed jista' tkun ikbar milli mitnaqqis li jinkiseb. Dan għandu jitħalla fidejn l-istati membri illi jiddeċidu dwar il-konċessjonijiet u hawnhekk irdu ndaħlu ċertu flessibilità u aħna hawnhekk nemnu bisħieħ dwar l-MSY aħna naqblu illi dan għandu jinkiseb imma ma naqblux ma l-iskadenza illi stabilit il-Kummissjoni. Nistaw niksbuħ fis-sajt singolu imma dan jista' jinkiseb permess ta' pjana, pjani ta' maniġjar lokali u deċiżjoni għandha tkun waħda lokali u ser ikun diffiċli jinkiseb fl-iskadenza li hemm. <clears throat> Dwar ir-rimi, President. Għal darbohra dinja xi ħaġa illi aħna naqblu magħha bisħieħ huwa diffiċli niksbuha nistaw niksbu fuq medda qasira ta' żmien dwar il-single fishing. Iżda fil-sajt imħalla dan ma jistax jinkiseb. Għanna bżon atlas ta' rimi fil-rigward tal-sajt imħallat u sajt demersali dak tal-ih biex nkunu nafu dwar xiex edin nitkelmu għawnek. Grazzi. l onrevoli Kukini mill-Litwanja.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 U grazzi wkoll eh, il-Komissjoni u l-Komissarju għal dawn ir-riformi daqshekk koraġġużi li għaw fi preparazzjoni eh, tagħhom. U dan huwa kollox skont il-prinċipju ta' stabilta. Jien nixtieq inkun naf kif qed isiru l-konċessjonijiet Stabilta relattiva kif tista' tinżam, tista' tinżam fil-fatt jekk jekk ikollok trasferimenti so supernazzjonali u biex bekk ikunu biex tamil iktar possibbli għal għal biex ikunu jistgħu jaħdmu dan, per eżempju jina minn fejn ġej inħossu li daw it-trasferimenti huma daqsxejn żejjed E, e, aħna naraw l-Unjoni Ewropea għadha ma il-biċ il-problema tal-overcapacity u di parzialment minħabba il-fatt li fej tibqa din l-overcapacity memx sorsi alternativi ta' tħula daw is-sajjeda involuti illi ifisser ukoll li għanna problema biex aħna nelbu l-overcapacity Allura dit għanti tkun politika reġjonali u kol, kisni ta' politika reġjonali, aħna ovvja li rridu sajt sostenibbli imma mhux għabbażi biss ta' ħut biss imma minn nies li jgħixu minn fuq is-sajt. U għalhekk għandna bżonn sajt sostenibbli issa dwar projbizzjoni dwar ir-rimi jiena favur ħafna illi di norganizzawa mhux għabbażi ta' speċi imma bbażi ta' sajt. U għandu jkun hemm biss rimi taħut li kun jista' jibqa' jgħix. Grazzi. E, Fisem l assemblija Nazzjonali Franċiża, grazzi ħafna. Il-CFP e, Futur qed jixprunana biex nagħmlu xi ħaġa fuq l-MSYs il-yields. U din mhix xi ħaġa li aħna nistgħu naslu għalja sal-2015 imma sal-2020 għanna namluwa b'bażi tas kull sajt għalih. Franza. Tixtieq li tħares lejn l-istekfa u skont l-istekfa daw iridu jkollhom eh, ċertu sistema ta' kontroll ta' situazzjoni, jrid tkun protezzjoni soċjali, għas-sajjieda għandna ninkoraġixxu lin-nies għal professjoni ġodda u jridu nassiguraw ruħna illi ma jkunx hemm distorsjoni ta' kompetizzjoni għax dan jista' jfixkel is-sitwazzjoni minn pajjiż għal Issa, projbizzjoni dwar ir-rimi hija xi ħaġa li nixtiequ naslu għalja ma mhix realistika. Aħna jridu nagħtu ċans lin nies il professjoni issa dwar it-TFCs. Aħna kompletament kontrarja għal din, għax disa tiftaħ il-bibien għal spekulazzjoni finanzjarja u tiftaħ il-bib ukoll biex jitnaqru issa jidażar, speċjalment il-preżenza tagħhom fil-portijiet meta niġu għal kwoti verbali dawn dan irid isib mod trasparenti u ġust ħafna. Mbagħad dwar id-daqs tal-bastimenti tas-sajt jridu nżguri li għandna sigurtà bord effiċjenza tal-fuel dan importanti ħafna l-futur, aħna rrid kolna governanza reġjonali u nixtiequ naraw ir-riforma tas CMO għandna nsaħħu l-produtturi u l-flessibilità tal-organizzazzjonijiet interprofessjonali. Irridu nkunu viġilanti dwar kundizzjonijiet soċjali u ambjentali u sitwazzjonijiet li hemm fil-pajjiżi terzi. Grazzi għall-Latvja. Grazzi ħafna sur ċermen, nixtieni ringrazzja lis sinjura Komissarju għan nistgħu nappoġġjaw l-approċ ta' daw il-MSYs, il-while, il-yields gradwali, imma u importanti li aħna biex naslu għal dal level dal level ikun b'mod gradwali. <coughs> biex bekk ma jkunx hemm ħsara fis-settur tas-sajt inħossu li dat tip ta' approċċ għandu jiġi applikat għal mal għal isprat u nħossu li huwa importanti wkoll għal-2015 peress li it-tiswijiet li għanna bħalissa dwar l-istokkijiet mhumiex implementi, implementati u nħossu li għanna nħassu eh, għanna nitkellmu fuq il-kod u mhux fuq is-sil Eh, dan qed nitkellmu hawnhekk fuq il-kwoti tas-settur u nħossu li għandna nirkonsidraw ukoll das-settur l-standards fis-suq tal-ikel. U dan jimxi dwar il projbizzjoni għandna nikkonsidraw l-standards fis settur tal-ikel biex nasiguraw ruħna li r-risorsi kurrenti li għandna bħalissa ma jinħlewx. Issa, dwar kontrolli, miżuri ta' kontroll oħra, f'dak li għandu xesu ma' projbissjoni ta' rimi, m'għandniex inżidu mal-fiżik li diġa għandhom is-sajjida eżempju nistgħu nsemmu il-monitor, il kamera sta' monitoraċ fuq il-bastimenti. Aħna ma narawx bażi tajba b'saħħitha għal dawn għal preżenza tara. Aħna nissin naħdmu flimkien mal-Parlament u mill-Kommissjoni biex aħna insibu soluzzjonijiet li jkunu ta' benefiċċju għal kulħadd. U dan ifisser li aħna lesti li naħdmu magħkom dwar CFP manna nikkorreġu l-kontenut. Grazzi. Is-Sinjura Ben. Grazzi ħafna naħa tal-Bundestag. Grazzi Sur President, grazzi ħafna, Sinjura ta' rapportijak jiena naqbel ħafna hmm? mal-kontenut tiegħu naħseb idea tajba ħafna li aħna li aħna nigradwaw dil proibizzjoni tar-rimi għanna nħarsu lejn ir-rata ta' sopravivenza tal-ħut fis-sajt differenti. Imma jina kiku mur pass il qoddim Bħala rizorsi ma jagħmilx sens għal ħut żgħir li ma jintużax bħala ikel għal ħut imma għal valur ola forsi għandu jkun ta' inkoraġġiment. Biex nas li ħafna minn daw ir-rimi fil-fatt jasal l-art. Imbagħad dwar iċ tal-overcapacity meta taħsbu li ħajkun hemm proċedura bil-figuri li tgħidilna kemm mill-flotot nazzjonali mill-kapaċitajiet tagħhom għandhom jagħtu għal dal-possibiltajiet. U għandux mbagħad ikun bil-fuq ikun hemm ikun mbagħad m'għandux ikun m'għandux ikun hemm <coughs> eh, kondizzjonijiet vinkolanti f'dak li għandu x'aqsam marrimi. Mbagħad nixtieq inkun naf jekk ir-restrizzjoni tas-sajt għannix neħilsu minnom jekk ikun hemm it-tax. Xorta tikun hemm overcapacities fost il partijiet differenti tas-sajt. <clears throat> Kien hemm mistoqsija waħda li inti ma semmejtx, jiġifieri l-amministrat l-erja żon tal- tas-sajt imma idijek tkun ma tkunx vinkulanti ma ssirx mill-istati membri għax kun hemm problema ta' distorsjoni tal-kompetizzjoni. Allura jina naħseb illi di tkun bil-fors, trid tkun ta' bil-fors. Grazzi ħafna. Il-kellim. U l-kellim li jmiss is-sur Fidelgo mis-Senat Spanjol. Grazzi. L-ewwel proset li rapporter u proset tal jetnamnu din il-laqa interparlamentari jina ġej mill galizja din hija riforma deċiżiva l-ewwel nixtieq ngħid dan. U se nirrepeti xi affarijiet li diġà qalu, is-sostenibilità tas-sajt hija xi ħaġa li aħna konna naqblu fuqha. Speċjalment għandna soċjetajiet li jgħixu minn fuq is-sajt imma irrid ikun hemm sostenibilità soċjali u ekonomika. Allura aħna mhux is-sajt biss irridu irridu niproteġu ma anke s sajjida bħalissa fis-soċjetà tagħna l-impjiegi huma għaddej minn problema ma rridux inżidu magħhom. Ir-riforma trid tkun kredibbli. Allura l-MSY għall-ispeċi kollha hija importanti, forsi tista' naħseb iva għandha għan tajjeb imma fil-prattika mhix tajba irridu ma rridux naġbuha, irridu e, e, nindirizzawa biss għal verament għal dawk li speċi ta' ħut li qegħdin f'periklu ta' estinzjoni. Dan huwa prinċipju li ma nistgħux napplikawh e, hekk kif ħabat laqat. Iva rridu nersqu lejn l-eliminazzjoni imma dab b'mod gradwali pjanat u jkollna żmien biżejjed biex l-industrija biex tadatta ruħha. Kieku jkun immedjat, ħajkollok problemi li ma nkunx nistgħu insolvuhom. <clears throat> Jiena naqbel ma l-idea ta' kwoti ta' ħut li jkunu trasferibbli imma għandu jkun hemm flessibilità biex bekk nassiguraw kompetitività u sostenibilità fl-industrija l ewwel ħtieġ għal dat tip ta' sistema ta' ġestjoni u għal di għandha tapplika għal eh, sajt li għandu diġà l-kwoti. U għanna bżonn ngħidu wkoll li da ikun Eh, jiġi ipprattikat b'mod vinkolanti jew b'mod riġidu. Fl-aħħar għandu bżonn ikun hemm distinzjoni bejn bejn bejn sajt li jsir eh, f'nofs ta' baħar u dak li sajt li jsir ftit l mill-kosta. Aħna rridu għandna ninkludu wkoll il-sajt ta' shellfish aħna wkoll irridu natu wkoll eh, nitkellmu wkoll fuq nisa li qegħdin f'din l-industrija. Grazzi, onerefu kellim il-Bundestag Ġermaniż. Eżis kollegi, dawk li tkellmu qabli mill-Bundestag u mis-Senat Ġermaniż diġa koprew għad ta' kwistjonijiet u punti u jumux sen qot inżid ħafna magħhom, sempliċement għandi kummenċ namel sissa fil dokumenti tal-Komissjoni li ġew prezentati lilna naf li għaw nekka u nis u kolli nis bil-qeda warajja qed jgħid il-kelliem illi kienu li dal-aħħar pjuttost eh, kienu sorpriżi meta l-Komissjoni ppreżentat ċertu dokumenti aħna kellna l-impressjoni li sempliċement ma jafux x'inhuma ma jagħmlu li huma ma jitalmux u aħna ma jistax kun niffaċċjaw għad is-situazzjoni isset nara li din hija fidej il-Parlament Ewropew u li aħna kuntenti li jien naraw li l-onorevoli rapporter li jed għandu fteħ din il-ħidma li għandha fteħ din il-ħidma li hija professjoni ħafna fl approċ minn tagħha. U naħseb li fil-fatt qed tibbaża xogħol minn tagħha fuq sitwazzjoni vera, allura qed nitlob li l-Parlamenti Nazzjonali biex jaffiċinaw is sinjura rapportew u jgħidula dak li konna qed insemmu hawnhekk f'biċċiet sar għax da se jagħtina eh, approċċ sensibbli biex nagħmlu progress tajjeb u jina naħseb li hemm ħafna kompromessi li huma prattiċi li jistgħu jsiru. Dak biss li kelli xi ngħid. Grazzi ħafna. <clears throat> Grazzi. Mela l-aħħar kelliem huwa s-Sur Gardinet mir-Renju Unit. Jekk il-proposti tal-Komissjoni ħajnexxu, irrid ikollna approċċ ta' ekosistema. Kollegi hawnhekk kellhom raġun jitkellmu fuq l-impatti soċjali u ekonomiċi il għal xisajda żgħar ma jistgħux sempliċement jisparixxu kif qalet il-Polonja pereżempju u l-Irlanda imma jistgħu faċilment jagħmlu dan 150 sen ilu l-flotta l-Renju Unit ma kellix ma kellix magni kienu jiserħu biss fuq ir-rieħ. Fl-1860 qabdu 13 darba iżjed ħut milli jaqbdu l-lum. U l-linji tal-kosta tagħna minn naħa l-oħra, minn tarfa l-ieħor, huma mimlijin sajjieda u saj komunitajiet ta' sajjieda li jedin f'problemi għal xeddin ninjoraw il-problemi. Imma għandna bżonn riforma sistematika fih dan e, oqfsa. Kif qalet is-Sinjora Rodas, aħna rridu nħarsu lejn l-ekosistema bħala ħaġa sħiħa u mhux biss fuq, fu konfini nazzjonali u kwoti nazzjonali kif kif ħadmu bejnietom Spanja u Franza dwar il-bajja ta' Biskajja. Is-sinjora Roda tkellmet ukoll dwar l-MSYs tal-2015 u fuq il-projbizzjoni għabbażi tal-speċi eh, u mhux tas-sajt. U din hija ħaġa li hija fattibbli. Imma dan jiddependi fuq eh, ġestjoni tajjeb ta' sajt għabbażi ta' reġjuni. U dan għandu bżonn iktar data xjentifika biex nibbażaw l-MSYs. Jekk aħna eh, nużaw, nippratikaw ir-rimi fil baħar allura inkunu qegħdin f'pożizzjoni li li aħna ma naġixxux mod tajjeb dak għandu jistazam din il-politika. Għanna bżonn hemm miswajs tajbin. Mhux għall-ispeċi kollha tas-sajt, mhux biss għal dawk kummerċjali. Għalhekk jiena ninsisti fuq ekosistema waħda, u di u permessa dan għanna bżon struttura ta' ġestjoni tajba u li tkun immexxija tajjeb minna tal-Kommissjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' dan il-round il-mistoqsijiet minnaħat tal-membri parlamentari u s il-kelma li sinjur senjura biex tiprofa tqassar illa li xafna minn mistoqsijiet huma fil-fatt kienu fuq l-istess linji. S-senjura Roses, il-rapporter. Grazzi ħafna ħafna, chairman. Nishtenni ringrazzja l-kollegi kollha tiegħi ħafna illa lix tawna xi diversi punti tajbin ħafna, jiena ħadd nota tagħhom noħodhom miegħi. Fil-qosor ħafna ħanħares li noti li għamilt u forsi jista' jkun li ħan nirrepeti xi affarijiet. Il-kollega il tiegħi mill-Parlament tal-Awstrija, grazzi ħafna, żied xi ħaġa għall proposta 18 jiena ħanħares lejha ma kjoġ bakit ikbatili bil-miktub il-kollega tiegħi minn Spanja li tkellem fuq l-MSY li huwa possibbli sal-2015 Jiena naqbel u fil-proposta tiegħi qed nitkellem fuq l-FMSY il li xina tal-limt ħafna f'daw l-aħħar ġimgħat illi parzjalment ir-raġuni bioloġika mhux mhux fattibbli sal-2015 u ovvjament biex ikollna riforma realistika jina etta fil-introduzzjoni tiegħi fuq l-FSCs jekk iġobkom ħassu il-proposta tiegħi 18 u 17 fejn jien qed nagħmilha ċara li TFCs għandhom jidħlu biss meta stat membru ma jkunx jixtieq inaqqas l-over kapacità ġal darba li tkun ġiet ma l interessata dwar kif jagħmel dan is-stat membru imma jekk ikun hemm over capacity din allura ti għandha tiġi tirata kif ma kienx fil-passat. Għandna skont ir-rapport li ħanatu ħanatu ftit iktar proposti u nixtieq nerġa' ninfasizza nisħaq illi l-MSFIs għandhom eh, għandhom jiġu introdotti meta ma istat membru ma jkunx jixtiequ mbagħad daw jiġu ikunu vinkolanti u l-kollega tiegħi minn Franza fejn qal jixtieq ikun hemm iktar kooperazzjoni bejn is-sajt u x-xjenza jiena naqbel sħiħ u jekk aħna onesti nistgħu ngħidu li fil-passat kien hemm diskrepanzi bejn is-sajt minn naħa waħda u x-xjentisti fuq l-oħra. Ix-xjentisti għandhom xejra li jaħsbu li issa sajjeda mhumiex verament marfa m'għandhomx biżejjed informazzjoni u sajjida forsi jaħsbu illi xjentisti huma arroganzi u ma jafux eżatt x'inhu jiġri. <coughs> F'ċertu aspett, sa ċertu punt, it-tnej, iżewġ naħat għandhom raġuni maħna rridu fl flimkien fuq l-istess mejda u l-Parlament Ewropew eh, iħossi ħtiġa ta' dan għandna nevitaw ir-rimi dismajta ħafna minn għandkom jisib li l-idea franċiża hija waħda eċċellenta, eċċellenti, u jiena nkun nieħu pjaċir nerġa' nħares lejha. Ir-rimi hemm l-iskwisjoni ta' rimi irid tiġi eh, studjat fiktar dettall u l-kollega tiegħi mir-Renju Unit qal tajjeb li m'għandniex biżejjed dejta u fil-fatt għandna bżonn sistema ta' dejta aħjar biex aħna nitfgħu iktar dawl fuq il-sistema ta' rimi. Il-kollega tiegħi mill-Italja Anzi, żewġ kollegi tiegħi mill-Italja qalu li aħna għandna nirrispettaw is-sajjida Iva, jiena naqbel jana nispettaw mizet is-sajjida ma nistgħu nuraw ir-rispett kollu li rridu għas-sajjida ma jekk eh, fil-baħar m'hemmx ħut, da mhux sejjejna. Allura, l-ewwel rridu nassiguraw li s-sajjida jassiguraw ruhom illi u li jedhom u li tu li jedhom ikun jistaw jkomplu bil-professjoni tagħhom. U allura għallura, il-prattiċi ta' sajt u dak li konned namlu fil-fat li konned namlu fl-axħar xhur u għan diskutu ma' xjentisti u ma' l-partiċipanti kollha biex bekk nippruvaw naslu għal sistema sensibli. Issa, jekk din sistema ta' TFCs mhix possibbli allura Allura jekk għal il-kollega tiegħi Taljan. Keine Quoten im Mittelmeer und das ist genau das Problem, dass wir da eben qed nitkellmu hawnhekk fuq iż-żona tal-Mediterran u din hija l-problema fil-fatt li aħna ma nistgħux ikon nagħmlu negozju ta' TFCs irridu naħsbu fuqna u jiena fil-fattet fil-introduzzjoni tiegħi li aħna rridu kapitlu apposta fuq il-Mediterran. <clears throat> u fil-grupp tiegħi tas soċjalisti natlak il-kollegi tiegħi mill-Mediterran biex impoġġu bil-qeda flimkien u nippreparaw xi idejat flimkien dwar sajt żgħir kif qalu t-Taljani aħna rrid jkollna definizzjoni li tmur li lin minn sempliċement 12 metru fl-opinjoni tiegħi d-definizzjoni hija żbaljata. Forsi xi ħadd bastiment ta' 12 metru jista' ikollu magna b'saħħitha u tamir avvanzat u fil-fatt ikun jista' jista' bl-istess mod ta' e, bastiment kbir ħafna da mhuwiex konvinċenti min-naħa tiegħi. Għandna nħarsu lej turnover, il-qbit, il-qabdiet ta' dak il-bastiment. Di hemm għandha tkun id-definizzjoni. Mill-fjandri mbagħad kien hemm mistoqsija li xanna nkunu marbutin għall-2015 naqbel Imma l-FSY għandha tkun vinkolanti sal-2015 u jkollna biżejt informazzjoni mix xjentisti għall-effett li huwa fattibli li jsir dan. Allura mbagħad jiena aħna estri li nieħdu azzjoni. <clears throat> Inħarsu lej proposta numru 17 dwar it-TOCs hemmhekk aħna naqblu. Grazzi ħafna, Sinjura tal-rapport tal-appoġġ tiegħek u dwar din tad-definizzjoni tiħan ħarsu lejha di tad-definizzjoni dwar bastimenti żgħar ma nafx x'ħajkun ir-riżultat. Imma din id-definizzjoni ta' 12 metru illum ma tagħmilx ma tagħmilx sens il-kollega tiegħi mill-Irlanda. Bażikament li huwa kontrarju għat-TFCs, forsi huwa ħaġa fattibbli, ma kienx ma jikkonsidraw dak li aħna rridu nagħmlu bil-pajjiżi li għandhom capacity. Aħna sinjura Fraga fil-Kamra u hija dak u qalet li qed tikteb parti mir-rapport. Qalet xi ħaġa li jiena fil-fatt tajt is-Sinjura Fraga hija istituzzjoni minna nifisha f'din il-Kamra u ilha taħdem fis-sajt daqs kemm ilha ftal parlament għal ħafna snin ġifieri, u s-Sinjura membru qalet li m'hemm l-ebda pajjiż li lest illi jammet li għandu overcapacity u dan għalina biżżejjed biex fil fat innatu ħarsa lejn il-mod kif jekk hemmx overcapacity. <coughs> Naħseb illi għandna nkunu modesti u nindunaw illi hemm overcapacity nkella ma, ma kellniex għalfejn kunu hawnhekk. Nistgħu naħlu l-ħin nagħmlu xi ħaġa oħra. U lill kollegi mill-Irlanda dwar TFC intom li intom anzjużi dwar il-kommerċjabilità jew it trasferibilità. Hier im Ausschuss sehr deutlich gemacht, Handelbarkeit. Aħna min hija ċara li trasferibilità tista' ssir biss fi dan stat membru wieħed. U nitlobkom allura biex tagħtu ħarsa biex taraw jekk it-trasferibilità taħdimx skont id-daqs tas-sajt li jkun. Jekk inti kollok kwoti li jingħataw biss il-sajida l-kbira allura di tkun pajjiż verament fqir li ma nixtieqx nżuru għax ma jkunx hemm ikun hemm turiżmu biżej apposta biex inħarsu lej is-sajt għaddej. Allura kjoġobkom irridu irridu għandkom tħossu li t trasferibilta ma tkunx tkun limitata biss fih dan l-istat membru li jkun u mhux tkun transkonfinali. <clears throat> u biex jiena mhux se npoġġija f'dan ir-rapport din m'hemm lebda ebda mod li niktiba fir-rapport. U l-kollega tiegħi mill-Litwanja meta qal li aħna ma nistgħux nosservaw dawn il-linji gwida fuq ix qed nitkellmu fuq perjodu mill-2015 Aħna nafu mid-dinja tax xjenza u mill-istati membri illi aħna konet nisimawhom, aħna konet nisimaw li xjentisti u kollha qalu li sal-2015 l ms hija fattibbli dwar konċessjonijiet u trasferibilità naħseb da diġà għedna biżżejjed. Li l-kollega tiegħi mill-Olanda nista' ngħidlu x'għandna iżjed. Min jista' jgħid xanna fl-ibħra ix-xjentisti u s-sajjieda u flimkien nistgħu fil-fatt <coughs> Wie, äh, welche Bestände wie vorhanden sind. nafu u fl-ibħra. U dan nirrepeti li da trasferit għandha sir eh, fiħdan membru, stat membru wieħed u mhux ikunu transkonfinali. Għandek raġun et tajdan, jiena grata ħafna illi l-Parlament Ewropew kollu kemmu qabel illi aħna għandna tliet fondi dak agrikolu, dak tas-sajt u hemm ieħor illi jkunu kombinati flimkien taħt umbrella waħda biex bekk nkun nistgħu niddeċiedu fuq ir-riżorsi aħna stess. Irridu naslu għal ftehim dwar fejn il-flus qed jintefqu u għal xiex. Meta nitkellmu fuq taħriġ mill-ġdid, jew għoti mill-ġdid ta' taħriġ, dawn is sajjid allura bekk ikollhom alternattiva u jkollhom prospetti futuri. L-MSY mill-2020 jinnaħseb diġa smed. Diġa għed bizzejiet. Għanna aħna nistgħu nibdew bl-FMSY u meta jkollna biżejjed data mbagħad ngħidu ngħaddu għall-FSY u d-data tkun fidejna fix-xu li ġejjin. Kien hemm min qal li verifiki kienu kienu stretti wis, naħseb għandna nkunu attenti li għax fil-passat aħna tallimna li verifiki ta' sajt fil-fatt ma sarux sew f'ċerti pajjiżi. U biex inkunu nistgħu inkomplu ikollna daw verifiki tajbin ifisser nkunu nistgħu nistgħu nideċidu fuq kollox fil-parlament ikon tajb li jkollna eh, immaġinazzjoni biżżejjed biex aħna biex inkunu nistgħu nel nizvijaw ruħna u nizgiċċaw mill-liġi biex namlu li rridu. <clears throat> Dan mandux ikun. Issa, li meta jkollok dan il- daw il-juveniles u ħud jumma sanajt ċej definizjalista li nista najtu għalli daw il-juven, l-imberkin juveniles, meta jinqabdu, issa jida għandhom jiġu b'ximot sanzjonati ħanerġu però nħarsu leha din il-ħaġa, imma sa ċertu punt jiena nemmen li il-sajjeda jkunu talmu li ma jistawx jistadu jew jaqbdu ħut li suppost jaqbduh fil-futur. Naħseb li għandhom ikunu intelligenti u woro orrif biżej biex jirrealizzaw dan dwar spejjeż amministrativi din mhix xi ħaġa li aħna qed niddiskutu, allura ma nista' ngħid xejn fuqha dwar Galissja jiena waqt semmur hemmhekk, nittama li niltaqa' magħkom hemm u biex flimkien naraw kif nistgħu jkollna ġustizzja soċjali bir-riforma li għandna. Imma għandi din l-idea ta' fondi oħra f'moħħi tal-IMFF ukoll aħna għandna l-flus li nistgħu nagħtu. U allura rridu nsibu eh, sistema tajba. U skont il-prinċipju aħna hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu. Għandna nagħmlu distinzjoni bejn eh, iż-żewġ tipi ta' sajt li semmejna dik ta' mal-kosta u dik f'nofs ta' baħar. Nixtieq il-koll tal-kummenti tajbin minn tagħkom. Intom jiena Jiena nirringrazzja lil kap tal-advisory body tas-sajt u jekk inti kapaċi ta' provda li nagħmel jiena kuntenta ħafna. Ovvjament porque vamos tarde. Nixtieq nirringrazzjakom eh, s-sadin ħafna tard. Mela, panel li jmiss CMO pala parti mir riforma ta' CFP 10 minuti li Sir Stevenson, grazzi ħafna President membri distinti tal-parlament permetti li jissa inkopri il-kwistjoni ta' POs hemm 214 il-PO fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament għandhom rwol importanti x'jaqdu mhux biss bħala kontra bilanċ għal poter tal-bejja bl-imnut, imma sabiex jikkoordinaw il-attivitajiet um, tas-sajt hemm xi minnhom li jagħmlu dan b'mod li huwa iktar effettiv minn oħrajn. U lan tar-rapport tiegħi huwa li niksbu streamlining tal-POs ħalli bekk ikunu jistgħu jsiru iktar effettivi qed nitkellem dwar l-organizzazzjonijiet tal-produtturi, il-kriterji għandhom bżonn jiġu definiti fuq il-membri minimi li PO għandu jikoll, għanda jikolla, POs iż-żar għandhom jiġu amalgamati, il-POs amalgam transnazzjonali irridu jiġu imħeġġa ħal jgħinuhom iż-żar l-internazzjonalizzazzjoni tal-POs e b'bażi e ta' assoċjazzjonijiet ta' transnazzjonali se jippermettu l-kumpaniji jsiru iktar kompetittivi sabiex jinkisbu l-anijiet tal-Ewropa 2020 sabiex jinħolqu swiq barra mill-Unjoni Ewropea. Bla dubju ta' xej, hemm repetizzjoni fir-rapport tiegħi u r-rapport li għadna kif diskutejna r-rapport tas Sinjura Rodas. Imma sabiex ikollna riġalinizzazzjoni huwa importanti għal POs li kollom rwol x'jaqdu fil-ġestjoni tal-kwotas. Għalhekk il-Kummissjoni għandha bżonn toffri għażli tal ġestjoni ta' kuljum u minn dawn l-Istati membri jistgħu jażlu l-iktar adegwati li aħna noħol u sajt sostenibli ħafna iktar importanti mill-żamma tal-integrità ta' trattati dawn ħajkollhom xbol jaqtu wkoll fil-ġestjoni tat-tek u jiena nemmel u naqbel ma' ħafna li tkellmu llum dawn għandhom kunu volontarja mhux mandatorji U l-istati membri għandhom ikollhom il-flessibilità li jallokaw drittijiet fuq perjodu ta' 8 snin jew 7 snin mhux 50 kif smajna mill-Kummissjoni. L-istati membri għandhom ikollhom id-deċiżjoni aħħarrija jekk dawn jistgħu jiġu mibdula jew le. Rrid ikun hemm ukoll waqfin li t tax jispiċċaw fidejn biss il-kumpaniji l-kbar tas-sajt għax eh, jekk iva se jkun hemm implikazzjonijiet fuq il-impjegi tas-suq eh, dwar ir rimi dawn ukoll se jkollhom rwol il-pjanijiet fuq medda twila ta' żmien għandhom ikollhom miżuri, miżuri tekniki ċi kwotas ħalli bekk il-qabdiet sekondarji jiġu imnaħja l-Kummissjoni ħalli l pows jiġu użati ħalli jintużaw is-sajt il-ħut li kieku kienu jintremmaw u li dan il-ħut jingħata l-organizzazzjonijiet bħala NGOs dan se jkollu effetti vera negattivi fuq is-suq. Dan il-ħut rriċi jintuża bħala bejt jew inkella fis-settur tal-industrija u kumpens irrid jingħata lis-sajt ħalli l-ispejjeż tal-ħadd jiġi kopert. U rrid ikun hemm ukoll għajnuna finanzjarja mill-MFF ħalli dawn ikollhom prodotti inqas familjari fuq is-suq li jġibuhom fuq is-suq. Irridu wkoll naħdmu għal benefiċċju tas-settur hemm eżempju bħal pereżempju swieq elettroniċi li qed jaħdmu b'suċċess f'ħafna partijiet tal-Unjoni Ewropea u koll hemm opportunità li nużaw it teknoloġija moderna għalli bekk nużaw l-użu ta' swieq elettroniċi fl-Unjoni Ewropea u dawn n-dorbtu għamma li logs mal-VMS. Bekk il-POs ikun jistgħu jgħinu suq għal speċijiet partikolari biex ma jkunx hemm nuqqasijiet u sabiex jiġi intajbaw kol prezzijiet għal darboħra rritu ikun hemm tal-IMFF se li jkun hemm iktar innovazzjoni dwar l-intervent fis-suq iva dan wasal għal ħafna kontroversja waqt id-diskussjonijiet li jiena kelli fuq il-proposta tal-Kummissjoni kull sistema ta' interferenza fis-suq pal pereżempju is-sistema proposta l ħazna il-trigger prices u s-sistema ta' prezzijiet minimi dawn għandna nadmu fuqhom bil-galbu. Jiena konxi tal-fatt tal-45 miljun euro ġew allokati lill-IMFF għal ħames snin għal friżar tal-ħut fejn l-ispejjeż tal ħazna r-responsabilta bejn il-POs u l-Unjoni Ewropea. Imma xi POs huma konventi li l-istruttura minima tal-prezzijiet għandha tibqa għax din tpoġġi bażi soda fuq is-suq jiena nantiċipa li se jkun hemm sinnegozjati negozjati intensivi meta l-emendi jiġu mresqa fuq ir-rapport tiegħi fil-fema personali tiegħi jekk aħna naħħu il-mekkaniżmu minimu tal-prezzijiet dan se jagħti inċentivi lil POs e ħalli bekk iwet u prattiċi vera xirqa fuq is-suq għalhekk jiena nilqa l-proposta tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward. Fis-CMO hemm qasam ieħor ta' kontroversja dwar it-tikketjar li natu informazzjoni ċara lill konsumaturi fuq il-prodotti tas sajt importanti ħafna. Hemm bżonn li inneħħu aħna l-eco labels differenti li ħarġu matul dawn l-aħħar snin jew inkella li na kulħadd jgħid li l-qabda sustainabli u kemm il-prodott huwa favur l-ambjent. Jina wasal tal-konklużjoni li l-Unjoni stess għandha toħroġ bi regoli minimi għal tikketja volontarja eco-friendly aħjar minn dak li għanna f'dan il-moment. Jiena nemmen li id-data fuq il ħatt għandha tkun mandatorja d-data tal-qabdiet volontarja. Il-kwalità essenzjali fit tikettjar mhux biss fuq id-data tal-qabda imma aspetti teknoloġiċi imma aspetti pal temperatura umdita flimkien ma' miżuri li għandhom xieqsma li proċessar, proċeduri ta' proċessar, ġestjoni, materjali użati fil-pakketjar. Dwar dawk li jinsa jinsabu f'bott l-informazzjoni obbligatorja diġa tirrikjedi data jekk il-qabda sostenibli informazzjoni jekk il-prodott ġi iffriżat u mbagħad li dabuh u eh, jiena nemmen li data ta' ħadd għandha tiġi inkluża jrid ikun hemm flessibilità fil-barcode dwar il-prodotti mill-akwakultura l-Kummissjoni qalet li għandha l-intenzjoni li toħroġ bir-regolament separat imma ħafna li ġew konsultati kunu ġaqs xejn surpriżi għax qalu li regoli attwali qed jimxu ħarir. Għalhekk huma kontra li jkun hemm bażi ġdida u qalu li din il bazi imma għandha rifletti l-status quo. M'hemm xej li għandu jiġi introdott li jamelli dawk li proċessaw ikollhom diffikultà jkollhom aċċess għal riżorsi dwar l-akwakultura hemm bstieġa li aħna nespandu il-, il, il um, it-trobbija tas sajd kif ukoll il-frott tal-baħar ħalli niġildu kontra it-naqis tal-istokijiet. Bħalissa aħna 40% suffiċjenti tal-fl-Unjoni Ewropea ġifieri bil-ħut u l-prodotti tal-ħut u r-rapport tal-kollega tiegħi Giuliano huwa qal li hemm opportunitajiet kbar għat wessieħ organizzazzjonijiet professjonali inkluż il-POs l-organizzazzjonijiet interferatu u organizzazzjonijiet oħrajn għandhom jingħataw aċċess għal miżuri fil-kaxxa tal prodott li bekk jihdu dawn il-mizuri fuq livelli nazjonali internazjonali jgħatu velur l membri Għalek il-proposta għalli konsil eh, konsultativ jiġi maħlu dan tina idea li għanda tiġi appoġġata rrit ikun entità unika Ewropea bi kwartieri ġenerali u ħaddima pal manna għal l-speċijiet pelagiċi. U importanti li nikonsolidaw ir-rare season rizenti u naċċertaw li dawn jispiċċaw li jkunu korpi vera li jaħdmu fil-prattika. Grazzi ħafna Sur Stevenson, issa nistgħu naddu għal sessjoni mistoqsijiet u twiġibiet is-Sur Torres Colomero mis-Senat Spanjol. Grazzi ħafna, grazzi President. L-ewwel qabel kollox nixtieq jiena nagħmel punt dwar dak li se nitkellmu iktar fuq u iktar tard ġifiri il-ftejm tal-Unjoni Ewropea il-PMBG bitħul mingħajr tariffi ta' prodotti fi Papa New Guinea. Kien hemm bidla fir-regoli ta' oriġini ġifieri hemm flotot mis-sajt kollu temmek. Minajr kontrolli ovvjament ir-rimi fi Papa New Guinea. Umbat dan jispiċċa jispiċċaw jagħmlu xpotijiet imma taħt kundizzjoni l-vera ħarġ ta' MP. Kif se naqblu aħna taħt il-PO kif se naċċertaw li l-prodotti minn pajjiżi terzi jiġu prodotti ta' kundizzjoni ċir ambjentali u ta' xogħol. Hemm regoli ġodda, iva, naħseb li se jkun hemm xi problemi loġistiċi u se jkun hemm obbligi wkoll fuq id-data tal-iskadenza. Jekk inti għandek id-data tal-ħadd iva Ħaġa oħra imma xi kultant jkollok il-ħut fuq il-bastiment għal tliet ijiem qabel ma dan jintrema. Jiena naħseb li id-data għandha tkun id-data tal-ħadd tal-prodotti. Grazzi ħafna Sur Torres. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu li Sur Ben minn Bundestag. Sinjura Ben jiskuża ruħu il-President. Grazzi ħafna President nixtieq nagħmel xi kummenti fuq kapitlu 4 tarif li jenata l konsumaturi u importanti ħafna li jkollna informazzjoni obbligatorja dwar il-ħin ta' meta tinqabat il-ħuta ħalli bekk inkunu nistgħu nintraċċaw il-prodott. Mbagħad hemm il-kwistjoni ta' ħut ifriżat, mbagħad ħut li jiġi friżat u mbagħad joħorġu mill-friża u rridu nkunu ċari jekk prodott ġi huwa prodott frisk jew jekk dan ġi eh, proċessat wara li jkun frizzat. Mbagħad li nħareġ mill-friġġ. Mbagħad hemm l-isem kummerċjal irrid jingħata għal prodotti proċessati. Għal tamel sens u l-isem xjentifiku rrid jingħata tal-prodotti kollha. Huwa x'inhu huwa l-proċess ta' proċessar li jintuża mbagħad qed nitkellmu dwar id-daqsijiet minimi li jistgħu jinsabu fis-suq. Jekk se jkollna regola fi CSP li titkellem fuq il-ħadd u jekk ħajkun hemm ħadd hemmhekk mela id-daqsijiet minimi fis-suq mhux ħajamlu sens rridu nsibu soluzzjoni dwar il-ħut iż-żar nistgħu naħdmu fuqhom. Grazzi ħafna. Sinjura Miranda mill-Parlament Ewropew, President, grazzi. Iva, rappreżentanti differenti mill istati membri, il-Parlament u l parlament Ewropew. Nitkellmu dwar eh, sajt fuq skala zaħira sostenibbli kif ukoll l akwakultura sostenibbli. Għanna eżempju tajjeb ta' dawn l-affarijiet f'Galizja għal sajt tal- Ma silx xi ħaġa li għandna nikkonsidrawha fil-kuntest tas CMO il-kwantità totali għal PGO li pal dawk li jeżistu palissa mhumiex sunifikanti biżejjed għalhekk irridu aħna nappoġġaw id-denominazzjoni u rikonoxximent ta' prodott Ewropew bi miżuri speċifiċi. dwar artiklu 11 u l prodotti tal-akwakultura u ċ-ċertifikazzjoni speċifikament tal denominazzjoni ta' oriġini tal-muscles, etc. dawn għandhom jiġu appoġġati mill-organizzazzjonijiet huma kienu ipromovuaw dan id-denominazzjoni u eh, dan maġiex appoġġat preżempju fuq il-livell tal-istat u l-irati spanjoli mhux qed jappoġġaw dan. U eh, dan huwa l-każ ukoll fi stati membri oħrajn li proċessar u eh, l-kummerċ tal-ħut u l-akwakultura dan għandu jiġi adottat bil-ħarsien Sur Bobinis mill-Litwanja. Grazzi ħafna, grazzi President tal-li tajtni il-mikrofonu il-konsumatur dejjem għandu bżonn ikun jaf x'qed jikkonsma għalhekk l-informazzjoni għandha bżonn tkun obbligatorja. Ma hawnhekk ma nistgħux immorru lil inwiss ma tistax poġġi kollox fuq tikketta jew fuq envelope. Ir-regolament jgħid li jrid ikun hemm iktar informazzjoni mingħajr eċċezzjoni għal din ir-regola. Imma għandi dubji tiegħi. Jekk mhux ħajkun hemm eċċezzjonijiet mela inti jista' jkun li ħadd tiltaqa' mal-problemi, pereżempju. Jekk l-ispeċi għandha titniżel fuq it-tikketta, bi prodotti li huma pereżempju magħmulin bl-alf tal-kut f'dak l-istadju il-produtturi se jiltaqgħu ma' problemi konsiderevoli. Jekk aħna ħanitolbu nitolbu wiss informazzjoni mela il-pis amministrattiv u l-burokrazija se jkun oli wis u se jkun hemm bżonn ta' ħafna flus. Għalhekk irridu noqogħdu attenti. Grazzi ħafna Sur Garcia Diaz. Iva, ma nixxieqx noqgħod nirrepeti xi mistoqsijiet aħna naqblu li nagħmlu is-sajt li kun iktar profitabli nixi jiena nitlob li rapporter jekk hu jaqbel ma xi ħsibijiet minn tiegħi jew il punt sabiex aħna nevitaw attività tas-sajt li tiffoka biss fuq il-ħut li huwa żgħar fl-atleta 8 b dan għandu jimpedixi iktar minn 25 tar rimi għal eh, dawk l speċijiet mhux mixtieqa. Mbagħad dwar il-font konġunt kif għandna fi 38 il-ħolqien tal-font dan għandu jippermetti għal fondi pubbliċi u privati. Mbagħad artiklu 45 fejn qed nitkellmu dwar informazzjoni volontarja informazzjoni li tmur lilin mill-obligu, aħna tal-opinjoni li l-informazzjoni fuq l-ambjent kif ukoll informazzjoni fuq etika u soċjali għandha bżonn tkun stabilita skont regola minima fil-leġislazzjoni tal-komunità. U aħna għanna bżonn li konna kondizjoni speċifiċi għal din l-informazzjoni volontarja u għanna bżon u koll nistudjaw dawn l-affarijiet vizavi li jkun hemm iktar liħal dan is-settur iktar milli ikollna tip ta' olimpijadi eh, fis-sajt eh, tagħna xi tip ta' tiġrija. Jekk aħna mhux se jkollna speċi li ma tistax tkun kummerċjata mbela m'għandekx inti tpoġġi jew tieħu dan eh, il-ħut minn pajis terz dawn il-prodott mandux jidħol fl-Unjoni Ewropeja minnar ma dana jikonforma mar regoli li għandhom xaqs mar rekwiziti ta' xor. Is-sur Papa Giorgio mill-Greċja. Grazzi ħafna. Grazzi President tal-li tajtni l-mikrofonu. President, tlet punti tikketjar tal-prodotti tal kultura ġejjin mill pajizi terzi fejn inti għandek bżonn iddaħħal informazzjoni dwar il-pajjiż ta' oriġni għall-aħħar tletxur, ġifir fejn kiel kielu l-ħut, ħafna ħut, pereżempju panga importat minn pajjiżi terzi fejn la, ma, ma teżistix din l-informazzjoni, m'hemmx informazzjoni dwar fejn u kif huma prodotti. It-tieni punt, smajna dan il-punt mill-kollega tagħna mill-Italja dwar il-muscles, dawk li importaw f'pajjiżi ta' spiss ħafna minn dawn il-protetturi ta' spiss jikkonsidraw li dawn il-muscles ikunu morda, jekk jissospettaw li jkunu morda, jarmuhom qed nitkellmu nitkellem hawnhekk dwar esportazzjoni mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa pis konsiderevoli fuq produtturi. Mbagħad it-tielib punt li nixtieq nagħmel hawnhekk l-istrateġija li qed nitkellmu dwarha pajjiżi l-kbar, speċjalment fil-Mediterran, bħal pereżempju t-Turkija, jingħataw ħafna sissidji fuq il-sportazzjonijiet u dazzi doganali. U id-dajes tagħhom qed jistadu ħdej tagħna ġifir l-Unjoni għandha bżonn tieħu xi azzjoni hawnhekk għax ma jistax ikun li eh, ikun hemm din il-kompetizzjoni mhux ġusta għax l impjiegi tas sajjieda qed jintilfu minħabba il-kompetizzjoni mhux ġusta. Rridu aħna nagħmlu xi ħaġa dwar din il-problema. Tielet kwistjoni li nixtieq inqajjem hawnhekk l-istrateġija marittima jekk ħajkun hemm produzzjoni sostenibbli din il-produzzjoni kif se ssir jekk se jkollna politika fl-Unjoni Ewropea dwar standards partikolari li jridu jinżammu ma barra mill-Unjoni Ewropea li standards mhux se jinżammu. Jrid ikollna l-proċeduri li huma l-istess għal kulħadd. Sir Stevenson. Thank you very much, President. Grazie, President. Serna għad flimkien u mitweġibiet. Ħafna mill-mistoqsijiet kienu dwar l-ettikett jar. Aħna għadna kemm għaddejna minn regolament għal konsumaturi, informazzjoni għal konsumaturi, għaddejna mit għari qari u issa ninsabu fil-proċess komplikat ta' trilogu fejn kollox spiċċa fi xejn pal dak dwar l-ikel ġdid u għalhekk kellna immorru lura għal regolament oriġinali tal-1999 u ma ridnix illi narmu tliet snin dwar din il-proposta ta' liġi ta' regolament għall-informazzjoni tal-konsumatur u issa għanna proposta illi titlob l kummissjoni biex tagħmel paslura tagħmel evalwazzjoni ta' impatt dwar il-pajjiż ta' oriġni u l-ittikketjar ta' dan li ħafna pajjiżi saħqu dwaru dwar il-prodotti tal-ikel imħalta u kol l-ikel frizzat u l-ikel fil-bottijiet. Għallek meta jkollok pizza per eżempju, eh, tipi tal-laħam differenti, ikun diffiċli ħafna għalunna l-produtturi illi fuq tikketta jikdbu il-pajis ta' oriġni ta' taħlita kollha kemmi għaliex il-fabrika qed tibdel il-prodotti kull nofsija jew aktar spiss. U għalunna kif possibli illi aħna nkunu nistaw nibdlu it-tikketti biex jirriflettu din, din ir-realtà tal-proċess U għalek, ħafna għalu li illi wara illi indirizzaw dan kollu wara li tlabna l-Kommissjoni biex tiproduċi eh, evaluazzjoni tampat, issa fissijemmu edin tuħħġu bi proposta ta' jar ġodda, diġa tamlu ek. Umbat ser tistaqsu il-dawk li jipproċessaw il-prodotti ta' hut mħallat, prodotti proċessati biex joħorġu bil-pajis ta' oriġni u jikdbuħ fuq it-tiketta din tista ma tkunx fattibli. Xi POs għaluli illi din il-parti kollha kemmi għandha titneħħa jiena dalodu kelli diskussjoni twila mal-Kummissjoni dwar dawn l-aspetti, iżda xi aspetti tal l-artikoli ta' jar fir-rapport CMO naħseb illi huma meħtieġa mod partikolari fir-rigward tal- tikketjar ekoloġiku tal-Unjoni Ewropea. Jiena ħirqan ħafna dwar din l-idea. diġa' tkellim mal-Kummissarju Damanaki dwar dan ikopri uħut mill kwistjonijiet li tqajmu, uħut mill-punti, kif nistgħu niksbu livell ugwali bejn il-ħut importat fi prodotti tal-akwakultura u dawk il huma prodotti fl-Unjoni Ewropea. Nafu illi l-produtturi Ewropej irdu jżommu ma' kriterji stretti. Ħafna jgħidu illi aħna minkejja li qed niddependu fuq 60% tal-prodotti tal-baħri aħna nikkonsmaw dawn huma importati minn barra mill-Unjoni Ewropea, aħna ma napplikawx l-istess standards ta' regolamentazzjoni standards ħorox fuq dawn l-importazzjonijiet. Ovvjament jiena nista' nifmu li sur Papa Giorgio li qal irdu nieħdu miżuri biex inwaffqu uħut minn dawn il-prodotti milli jidħlu fl-Unjoni Ewropea jekk mhumiex konformità mal-kriterji tagħna. Din hija ħaġa diffiċli li wieħed jagħmilha. Minħabba il-WTO. Iżda, seta jista' jkun possibbli jekk ikonna tikketjar ekoloġiku volontarju il konsumatur ikun familjari magħha li kollha bandiera tal-Unjoni Ewropea turi l-konsumatur dan huwa prodott sostenibbli li sar huwa parti minn qabda sostenibbli li jikkonsidra l-aspetti soċjoloġiċi u ekonomiċi bħalissa mhumiex koperti misi pereżempju. Jista' jkollna tikketta illi ħafna fiduċja lill-konsumaturi. U anke dawk minn barra l-Unjoni Ewropea li jixtiequ jesportaw il-prodotti tagħhom lill-konsumaturi tagħna huma wkoll jistgħu japplikaw din it-tikketta ekoloġika. Huma wkoll ikunu jridu jkunu f'konformità mal l istenders tal-Unjoni Ewropea li aħna napplikaw fl-Unjoni Ewropea din hija xi ħaġa li rdu nqisuha, rdu nikkonsidraw u li għandha ssir skont ir-rapport CMO dwar l-aspetti l-oħra tal-etikettjar dwar id-data ta' tnizzil l-art vizavi id-data tal-qabda, il-proposta ta' kommissjoni suġġeriet illi id-data tal-bit għandha tkun mandatorja. Jiena grat lejn il-kollegi mill-Galizja illi informawni sew kien l-ewwel post illi żort jiena żort ħafna stati membri meta kont qed nfassal dan ir-rapport u fil-Galizja huma patuli l sajjieda fuq skala żgħira illi joħorġu il-bahar u jitħlu lura l-art fl-istess jum b'abda friska. U dan għandu l-istess freskezza da stroller illi imur u jaqbat il-qabda tijaw f'missilċ u jidħol lura l-port ġimma jew tej, wara m'hemmx differenza f'kemm hu frisk il-prodott. Sajiet illi mandux silġ jista' jkun illi il-prodott ma jkunx daqshekk frisk. U għalhekk id-data tal-qabda għandha tkun mandatorja. Forsi is-sajjiet fuq skala żgħira jixtieq li jpoġġi d-data tal-qabda għaliex tagħtihom ċertu vantaġġ fuq is-suq. Iżda huwa diffiċli l-konsumatur jara li għandu ħuta li, li nqabdet biss ġurnatilu meta mqabla ma' ħut il-inqabat 15 ilu. Għalek, jiena naħseb illi id-data ta' tniżil l-art għandha tkun mandatorja. L-istess ħaġa tapplika għall-ikel proċessat u frizat għandu jkun hemm tliet dati separati jingħat. Aħna diġà insistejna illi għandu jkun hemm id-data tal-ifriżar, data ta' skadenza u sa qed ngħidu illi hemm bżonn ukoll ta' data tal-qabda u data ta' tniżil l-art. Il-konsumatur ser inħawdu sa jaħseb meta jara tliet dati differenti ser jgħidara dan il-prodott inqabad sentejn ilu. U huma mhux ser jibqgħu jixtru il-ħut u bekk ser inkisru ser neqirdu is-suq. Irdu noqogħdu attenti ħafna kif nindirizzaw din il-kwistjoni tal-ittiketjar biex ma ngerxux il-konsumatur u jena grat lejn kull min intervjena unek. Il-kollega mis-Senat Spanjol, naħseb illi madux prezenti hawnhekk, huwa tkellem dwar l-FTA tal-Papua New Guinea. Ovvjament, aħna għandna problemi fir tal-FTAs madwar id-dinja. Il-kollega Surkadek qal illi aħna konna qed nittamaw illi dan jagħti li sajjiet fuq skala zaħira ġewwa l-Papua New Guinea l-opportunità illi itejjeb il-livell ta' għajxin tiegħu. Infatti, hekk kif aħna iffirmajna l-FTA, iċ-Ċiniżi marru Papua New Guinea e, bnew pjanta, pjanta proċessar mal-ħaddiema tal-Papua New Guinea u bdew jipproċessaw ġewwa l-Papua New Guinea u jimpurtaw il-prodotti fl-Unjoni Ewropea taħt skont ir-regoli tal-FTA. Dan komprometta tal kunċett tal-FTA u kol minħabba fih stanaw il-produtturi ċiniżi. Irrid noqdu attenti kif nindirizzaw l-FTA su kol hawnhekk. President, naħseb li koprejt ħafna mill-punti, grazzi tassew. Grazzi. Għalek, issa u wasanna għall-aħħar panel tagħna dwar il-perspettivi għal l-IMFF, il-Fond Ewropew Marittimu tas-Sajt, il-Fond il-ġdid, il-rapporter jista' jitkellem l-Onorevoli Kadek. Grazzi, President. Jiena nisab grat lejn il-kollegi illi tkellmu dawk mill-parlamenti nazzjonali li għadhom hawnhekk magħna u ddeċidew illi jiġu jitkellmu magħna llum. Ser inżon fil-qosor għaliex biżna l-ħin mhux ħażin. L-ewwel nett nixtieq nispjega il-timing. Id-dokument ta' ħidma li preżentajna fi 17 ta' Settembru, vot fil-Kumitat 28 ta' Novembru u fil-plenarja 2013. X'qed ngħidilkom li l-Fond Ewropew Maritimu u tas sajd huwa ovvjament żvilupp verżjoni tar-regolament bażi. seba' biljun euro għal 2014 sal-2020. Dan huwa l-qafa strateġiku komuni. Imbagħad fil-politika ta' koeżjoni 376.5 biljun euro. U għalhekk dan huwa ammon zaħir fil-konfront tal-politika ta' koeżjoni imma huma ħafna flus għal politika ta' sajt. Ovvjament dan ser jirrifletti dak li hemm fir-regola bażi. Diġanna bosta proposti u għandi ħafna kummenti x'naddilkom. Iżda jew inżommu qudiem għajnejna l-ewwel nett illi jiena irrit illi li MFF jaqdi l-issajiet l-ewwel qabel kollox. U mhux jibdilhom f'xi ħaġa oħra. Jiena ma rridx nibdilhom f'bejjieħa tal-pizza ma rix nonqos mir rispett hawnhekk, jiena nirrispettom in-nies li jbieħu il-pizza biex inkun ċar. Il-Fond Ewropew ma ritmu tas-saj u tas-sajt huwa fl-opinjoni tiegħi għas-sajjida u għas-sajt. Iżda wkoll irid ikollu parti fil-preservazzjoni tal-istokkijiet. Dawn huma żewġ elementi importanti immens. Hemm ħafna aspetti oħra, pereżempju, il-marġni li nagħtu l-akwakultura u l proposta tal-Kummissjoni Aħna ninsew nejdu dan fil-regolament bażi jew fis-CMOM naħa tal-finanzjar hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar proposti tal-Kummissjoni għaliex hawn il-kodeċiżjoni involuta hawnhekk minħabba trattat ta' Lisbona, il-Parlament u l-Kunsill issa ser jiddeċidu d-destin ta' din ir-riforma flimkien it fit. Il-proposta dwar l-akwakultura hija waħda interessanti, ir-rwol għall organizzazzjonijiet professjonali jew koll huwa wkoll wieħed attrajenti, jqarreb li sajjieda u li xjenzati hija din hija idea ġdida. Għandna l-iżvilupp tal-gruppi ta' azzjoni lokali. Din hija xi ħaġa interessanti wkoll. L-ewwel parti iżda naħseb teħtiġilha ftit aktar ħidma. Per eżempju, irridu nibqaw nappoġġaw industriji marittimi oħra, iżda aħna naħtieġu xaġa li m'għandniex bħalissa, jiġifieri attività ta' appoġġ ċara u tonda għas-sajt viżavi l-iżvilupp u l-kompetittività. Ukoll it-taħriġ mill-ġdid, l-istrutturar mill-ġdid. Anzi, skużawni, aħna mannix mandat biex namlu strutturar mill-ġdid. Aħna irdu inżommu l-industrija tas sajt dak huwa l-mandat tagħna. Irridu nejnu li żgħażagħ ovvjament jidħlu fil-industrija tas sajt. Irridu niffaċilitaw l-aċċess tagħhom. sajt differenti u fostom dak tradizzjonali tas sajt imma anke negozji tas sajt żgħar fuq skala żgħira. Aħna neħtiġu informazzjoni ta' sewja hawnhekk, imbagħad hemm xi ħaġa nieqsa f'dan il-fond u għandha tkun hemmhekk mekkaniżmu ta' poċ għal sajjida li qed soffru minn kriżi fuq medda qasira ta' żmien. Il-Kummissjoni dan ma semmiex. Jiena ftit ilu kont qed ngħid illi jiena ħerqan ħafna biex inġeddu il-flotta tagħna. Iżda dan il-punt ma jinsabx f'din il-proposta. Mem lebda premium għall skrepjar lanqas. Naħseb il flotta Ewropea trid tiġġedded qed isir antika, qadima, tisir perikoluża għandha 27 sena sadew minn fuqha. Ukoll biex eh, nifrankaw l-enerġija, il-konsum ta' żejt, il-konsum tal-karburant, għalhekk biex dan innaqsuh neħtieġu flotta ġdida. Neħtieġu investiment fil-kompetittività tal-portijiet, tas-sajt. Il-Kummissjoni qed tipproponi għajnuna għall-investiment għat trattament ta' l-iskart. Jien ovvjament favur dan hija xi ħaġa tajba ma nistgħux inkunu kontra xi ħaġa bħal din. Iżda aħna nafu sew illi teknikament dan ma nistgħux nagħmluh mill-lejl għan-nar. Hemm bżonn ta' miżura ta' akkumpanjament biex aħna niksbu din il-mira ta' skart zero, lebda skart. Il-proposta tal-Kummissjoni donna nbidlet ftit, ismajni għallu mara nofsenar. nofsinhar. Ija tkellmet dwar il-proċess li għandu jkun wieħed gradwali, hemm kol din il-proposta ta' ħażna dan huwa mod kif aħna qed nirregolamentaw il-prezzijiet tas-suq. Il-proposta tal-fond ma titkellimx dwar il-reġjonalizzazzjoni. L-Onorevoli Protevic kitbet rapport dwar il-Green Paper u jiena niftakar illi il-Green Paper qalet biċċar illi aħna xtaqna nimxu lejn ir-reġjonalizzazzjoni. Zgur ħatmu kontra dan, imma dan it-terminu maħniex narawh. Dan jista' jsolvi ħafna problemi. Hemm problemi illegali ovvjament kif qalet il-Kummissjoni imma fir-regolament bażi naħseb li hemm eh, problemi wkoll fir-rigward tal-suq uniku u it trattat Xi ħaġa li qed nirrepeti imma mhux għalfejn nibqgħu inkaxkru biha llum naħseb illi irridu inneħħu din l-idea ta' drittijiet trasferibbli u rikam li suġġerimenti illi għandhom ipoġġuna fid-direzzjoni tajba imma nemmen irdu naħdmu aktar dwar dan. Dak kollu li għandi xinejt dwar dan li MFF Fond Ewropew ma ritmu u tas-sajt. Kif jinsab bħalissa irdu nżommu f'maħna illi dan jista' jinbidel. E kif ir-regolament jinbidel. U aħna wkoll ser infaslu emendi għal regolament bażi jiena jekk ikolli biżejjed ħin lest illi inwieġeb mistoqsijiet tagħkom. Grazzi Ellen. Mistoqsijiet issa. Nibdew mill-Onorevoli Nawdin mill-Latvja. President, Sur Kadek, kollegi. Għandi kumment wieħed, m'għandix mistoqsijiet. Dan il-kumment jirreferi għal pożizzjoni tal-Latvja fir rigward ta' l-apposta dan l-istrument. mill ladvja aħna irdu nagħtu appoġġ għal miżuri oħra ta' modernizzar biex niżguraw is-sigurtà ta' navigazzjoni u kol efficienza enerġetika. Per eżempju, aħna nappoġġaw is-sostituzzjoni tal-magni magni illi ħarsu aktar l-enerġija u aktar effiċenti f'termini ta' enerġija u ħarsu l-ambjent. L-idea li l-appoġġ pubbliku ma jistax jiġi użat għas sostituzzjoni tal-magna tmur tal-magni tmur kontra il-miri tal-eżerċizzju kollu kemmu biex tittejjeb l-effiċenza enerġetika u jitnaqas l-impatt fuq l-ambjent. It-tini net dwar li proċessar u sajt ta' prodotti tal-akwakultura, aħna nappoġġaw ukoll il-proċess ta' tnaqqis biex u aktar valur miżjud. It-tielet net, il-kumpaniji kbar ta' proċessar u ta' prodotti tal-akwakultura dawk li jimpjegaw ħafna persuni, ħafna xogħol, jużaw ħafna xogħol manwali fiċ-ċiklu ta' produzzjoni u fejn ma jinqabżux eh, il-thresholds dawn għandhom igawdu l-istess appoġġ daqs dak, l-appoġġ illi nagħtu lill kumpaniji żaru ta' daqs medju. Kumpaniji bħal dawn jagħtu postijiet tax-xogħol u ħafna persuni jiddependu fuqhom. Imbagħad jien nixtieq nindirizza il-Kumitat tas saj tal-Parlament Ewropew aħna nisabu tassew grati lejkom tal-li organizzajtu dan l-avveniment. Grazzi tassew. L-Onorevoli Tesklin. Takker Kadek. Eh, grazzi, President, grazzi, Onorevoli Kadek Aħna qegħdin nitkellmu dwar il-Fond Ewropew Marittimu u tas-sajt meta dan nagħmluh irridu nżommu f'moħħna illi kollox huwa marbut. Meta nitkellmu dwar is-sussidji, l-ekosistema trid tkun il-bażi ta' kollox. L-sostenibilità hija prekondizzjoni fl-Iżvezja għal sostenibilità soċjali u ekonomika. Huwa għalhekk importanti li nżommu mal msy sal-2015. Ma rridux nibdlu il-kwotas imma irridu noħolqu bażi għal sajt kontinwu fil-ġejjieni. Dak li rridu naraw huwa li jkun hemm sussidji li jdaħlu postijiet tax-xogħol ġodda, sussidji li jappoġġaw is-sostenibilità. U ovvjament <clears throat> l-għajnuna ekonomika għandha tinsab u tkun bilanċata għaliex ma rridux inxeklu l-kompetizzjoni. Aħna nistgħu nagħtu ħafna kontribut pożittiv hemmhekk. Nistgħu nħarsu villaġġi sħaħ ta' sajt, miżuri marbuta mal-ilma, u għalhekk nistgħu ngħidu illi rridu naraw kooperazzjoni fost il-fondi. Aħna għandna proċessar fuq skala żgħira għandna turiżmu wkoll tas-sajt U dawn affarijiet nistgħu nqisuhom meta qegħdin meta nkunu qegħdin nippruvaw nikkonvertu nibdlu l-industrija. Irdu naraw politika marittima integrata b'mod ġenerali biex miżuri skont il-regoli marbuta mal-ilma u mal-ambjent fl-Unjoni Ewropea jkunu jistgħu jiġu inklużi wkoll. Hemm kontradizzjoni ċara bejn dak li qed tgħid il-Kummissjoni dwar is-sussidji li huma qed jagħtu u l-politika komuni tas-sajt. Għaliex bl-appoġġ tal-implementazzjoni tas-CFP aħna qegħdin ngħidu illi hemm interazzjoni bejn iż-żewġ oqsma. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Jutova mill-Parlament Ewropew. Grazzi, President. Grazzi tal-prezentazzjoni tiegħek sur Kade. informazzjoni li tat il-Kummissjoni jew l-Istati membri dwar il-font tas sajt li qiegħed fisseħ bħalissa, per esempio, l-prioritajiet fil-programmi jew fil-proċeduri. Ġifiri, li text tekst qed jaħdmu u li mhux qed jaħdmu. Grazzi. Eh, Senjor Gerjon, Francia. senor Frances. L-Onorevoli Membru mis-Senat Franċiż. Iva, grazzi sur President. Għal-armajn 20 sena kellna strument finanzjarju apposta għas-sajt kien hemm il-fond il ta' gwida 4.1 miljun euro mill-2005 mill sal-2006. Issa t nitkellmu fuq 3.8 biljun biljun sal-2013. Issa din nitkellmu fuq font assajt u marittimu u għana mistoqsi dwar dan speċjalment xi jiġi finanzjat dan il-fond. Il-fond ta' gwida huwa assajt u assajt biss għas-sajjeda u għall-lodda tagħhom l-2007 il-European Fisheries Fund ħelset mill-ajunat ta' produzzjoni u poġġiet il-flus ukoll pereżempju għal proċessar ta' prodotti u turizmu. Issa, <clears throat> jidrinna illi ħallatna il-marittimu mas-sajt dan il-fond u dak li għadin għarf ta' regolamentu għali lan u aħari u għali konna sajt sostenibli u koll nipromovu svilup territorjali u bilanċjat fl-ispirtu ta' solidarieta u dan għal-biex, da biex ikonna politika marittima illi naħdmu fuqa eh, mal-koezjoni. Issa, jista' jkollna impenn bħala biex il-parti mill-budget niddedikawh u jkun ola mill-fondi għas-sajt. Bażikament fejn <clears throat> fejn il-politika marittima, fejn hu l-punt eh, ta' demarkazzjoni għandek diversità tal-flora u l fauna l-ilma, da kollu nieħduh in konsiderazzjoni ma' l-ispejjeż Jekk inti tħares lejn l-iżvilupp għandna mistoqsidu għall impatt tagħha u l-mezzi finanzjarji li jingħataw li CFP innifisha grazzi ħafna. Is-sur Nieland mill-Finlandja. ċemen, <clears throat> eżis kollegi, grazzi ħafna, sur Kadik, ta' prezentazzjoni tajba u ċara. nixtieq insemmi erba punti fuq diskussjoni importanti dawn huma affarijiet fil-ħajja ta' kuljum fil-partijiet ta' naħa ta' fuq tal-Ewropa l-ewwel. Hemm bżonn ikollna għajnuna ta' investiment tal-infrastruttura ġodda, boards ta' sajt u faċilitajiet speċjalment lending sites għal bastimenti żgħir u dawk li, li jistadu fuq minna ta' ġewwa u mhux fuq ta' barra. Da jkun importanti f'dak għandu x'jaqsam manka ma' konsum manka biex kunem hemm aċċess aħjar fis-swieq u kooperazzjoni iktar mill fiċin forsi sajda. It-tieni li namlu pakket ta' bidu għal daw is-sajjeda dan huwa kruċjali għal daw il-negozjanti dal-pakket ikun l-istess fuq l-istess li jem fil-regolament tal-IMFF dwar l-akwatiku. Dawn ikun għal nies għal sajjeda li jkunu involuti eh, f'sajt li jkun riplart. U daw is-sajjeda aktar li jisparixxu jekk ma jkunx hemm iktar għajnuna li jom it-tielet. Investimenti biex nevitaw eh, ħsara minħabba kawzata mill-foki eh, u mill mill-safart peress li daw l-animali huma protetti, normalment hemm eh, ftit mod kif tista' iżommhom milli jagħmlu ħsara. U l-aħħar punt tiegħi huwa illi jiena naħseb illi għandu jkun hemm trattament ugwali f'dak li għandu jisisam majnuna finanzjarja għal sajjed Azzar kemm fil-maritmu kif ukoll għal ġoni li jkunu qrib Grazzi ħafna. L-ultimo senjor Pringle de Irlanda. Thank you, Mr. Chairman, and I'd like to thank Mr. Kadek for his... Grazzi ħafna ta' il prezentazzjoni Nixtieq nagħmel xi kummenti malajr f'dak li għandu jisam mal-font marittimu u dwar il-kommenti li għal il-kommenta biex nikkombattu il-krizi permezz ta' daw il-fondi. Nemmen ukoll li għandu jkollna dan iktar fondi għal eh, miżuri ta' sigurta biex intejbu s-sigurta fit tal-flotot. Imma nħossu ukoll illi għandu jkun hemm fondi diretti jew indiretti ma dal-komunitajt li jintlaqtu speċjalment fiż-żona li jena nirrappreżenta fil-periferija u hemm ħafna komitajiet illi tħassru kompletament minħabba dat tibdil li qed isiru li għandhom bżonn appoġġ finanzjarju u appoġġ joħri nemmen li daw għandhom ikunu diretti mhux permezz tal-POs għax daw iffukat biss fuq il-qbit Da għandhom jiġu diretti mill-autoritajiet lokali fis sħobijiet biex wieħed jassigura li daw il-komunitajiet ikunu sostenibbli għal futur grazzi. <clears throat> grazzi ħafna. Kien hemm żewġ mistoqsijiet oħra min-naħa ta' membri tal-Parlament imma nixtieq li nieqafaw biex nagħtik tal-kliem li sur kadek biex kadiċ biex jirrispondi. Jkollna ċans li inkomplu diskussjoni ta' nektar tard. Ħames minuti biex tagħlaq joġbok. <clears throat> Jina forsi nistan nieħu koka jekk ma jimpurtax ċer. Issa biex inwieġeb għal wata mill-kollegi nixtieq ngħid illi dak kien favorevoli għal għajnuna għal tiġdid għal eh, għal bastimenti li jikun smaw inqas enerġija li jindi semmejta fl-introduzzjoni tiegħi jiena qed semmejta u naqbel magħha u importanti u hija xi ħaġa li qiegħda fl-MFF hija waħda mill <coughs> punti bażiċi ta' riforma qed nitkellmu hawnhekk fuq akwakultura sostenibbli u responsabbli. <coughs> Aħna qed inħarsu lil minn xi wħud mill-ġirintana illi mhumiex sostenibbli jew responsabbli l-akwakultura tkopri iktar minn 40% tal-produzzjoni. Mhijiex 65 fil-fatt hija madwar 70% tas-soj tas sajt li nikkun smaw importazzjoni li l-in u l-ola mill mis-sostenibilità u responsabilità tas-sajt aħna rridu nagħmlu l-istess ħaġa mal-akwakultura. Din hija assolutament neċessarja issa Is-sur Teslim mill-Iżvezja inti tista' inti fakkart fuq il-ħtieġa illi nieħdu nkonsiderazzjoni l-elementi ambjentali. Din dan hija ċara ħafna l-aspetti ambjentali, biodiversità, sostenibilità tas-sajt, da kollu għam meħtieġ jekk int ma jkollok xil-ħut, ma jistax ikollok sajjieda u din hija xi ħaġa li allura għandna nistudjawha Minajr ma ninsew l-attivitajiet soċjali u ekonomiċi. Għandna 141 elf ta' tas-sajt fl-Ewropa komparat ma' setturi oħra ta' numa imma impjiegi diretti u bat għandek impjiegi oħra fil-proċessar, etc. Issa l-aspett soċjali mhuwiex fil-proposta tal-Komissjoni imma rridu nagħtu kont tiegħu qiegħed fir-regolament u jrid ikun ġenerali. Huwa bilanċ diffiċli biex wieħed jasal għalih vera, huwa regola tagħna u għanna responsabilta u dover illi niprofaw naslu għalija. Issa dwar l-IMP dan huwa element importanti u kollegi kolleg oħra għal dan fl MFF M kwistjoni marittima mhux biss il-fond tas-sajt imma għandek il-font marittimu u tas-sajt u rridu nassiguraw ruħna illi dawn ma jfixklux wieħed il-ieħor. Issa kien hemm mistoqsija dwar l-stock taking tal-IMFF. Dik kienet mistoqsija li tqajmet hemm dokument illi huwa interessant immens u dan ħareġ mill-qorti tal-awdituri dan jitkellem fuq l-użu tal-fondi u xi affarijiet huma aħjar, oħrajn huma għar u għacċar, li hemm affarijiet li saru tajjeb, oħrajn mhux daqshekk. F'dan ir-rapport tal-qorti tal auditturi li xikwit insemmuh, taqraħ sew hemm modi kif inti taqraħ ir-rapport li joħroġ il qorti tal-awdituri, jekk ikollok idejat minn qabel tista' taqrah b'mod divers. Skont kif tifmu insomma, hemm ċerti affarijiet li inti tarhom meta tħares lejn ir-rapport u għalhekk li r-riforma hija meħtieġa. Issa, Dario għal dan qabel u għadni ta' din u għal font tas sajt plus il-marittimu għal di ekkeda l-istruttura imma miex bisseda s-sajt imma s-sajtu aktar importanti l-għajnuna għas-sajt mandiġ biss tkun għal-ristruttural u l-bdil kif tajt inti sur Pringil hemm komitajiet irlandiżi li ġew affettwati ħażin. U jiena naqbel allura mal-punti tas-senatur u ħan nipprova eh, ndaħħalhom fl-IMFF il għaliex verament naqbel magħhom. Sur Issu Newland mill-Parlament Finlandiż jixtieq u jinnaqbel sħiħ miegħu u jixtieq illi jassigura ruħu li aħna jkollna sajda żgħażagħ fis-settur. Din mhix kwistjoni li nżidu n-numru ta' bastimenti jew is-sajjida ma għandna bżonn dem ġdid. Għandna bżonn sajjida ġodda u għandna bżonn bastimenti ġodda xuħut minnu huma verament għal-qodma u għanna bżon e, e, għad ta' zazax li jitħuf di professjoni li tamila possibli għal-jom li jiexu minnu. Allora rridu nassiguraw ruħna li edin e, ninkoraġiċu zazax fil stess ħin imma nżommu niproteġu rizorsi. Għandak il-foki u għandek pred, animali predaturi oħra. Ma nafx is-sur ħagmen għadu xaw, jaf xin il-problema unek bil-foki illi jikun smaw ħafna ħut, ovvjament. <clears throat> Id-deċiżjoni Eh, diġa bditt tiġi diskussa u nispera nisibu soluzzjoni għal daw il-predaturi. Meta nitkellem fuq is-sajjieda, qed nitkellem fuq fuq il-mexxejja, l-skippers, fuq id-dajes u wkoll il-dawk li jbaħru, il-baħħara. U qed nitkellem fuq il-fisher, fuq is-sajjieda bessek kbira aħna rridu illi il-bastimenti li jintużaw fuq l-ebħra jkunu jkunu siguri. Kull sena jkollna avvenimenti traġiċi, drammatiċi u koll. Għarra rridu nassiguraw ruħona illi daw il-bastimenti jkunu siguri u hemm ċerti elementi huma pozittivi, per eżempju l-għażla tal-magni, xaġa rridu nenfasizzawa, xaġa tajba, edha fil-proposta għandna nżommuha Jiġifieri għal darboħra qed jgħid il-kellim. Ħsibijietkom u suġġerimenti minn tagħkom huma interessanti immens u nixtieq ningrazzja lilkom il kol tal-li semmejtuhom hawnhekk u tistgħu issemmuhom għal darbohra. Bil-miktub. U dan jagħmilha possibbli għax-xogħol biex ikun aħjar tiegħi. Grazzi ħafna ċer. Mhux se nieħu koka ma forsi nieħu xi ħaġa oħra. Grazzi ħafna tjagħti President nistgħu naġġornaw. wasal ħin tal-konklużjonijiet. Mux se noqgħod intawal ħafna imma hemm kwistjoni importanti ħafna l-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali. Daw kixxu id-dibattitu kien ħafna mistoqsijiet kellna madwar 60 ruħ li tkellmu u interessanti ħafna xi kwistjoni kienu kontroversjali Kulħadd jaqbel li għandna nirrispettaw l-ambjent imma wkoll għandna bżonn nirrispettaw is-sajjieda. Ħafna ftejmiet u xinu qasta ftejim ukoll aħna koprejna ħafna punti llum mix-xjenza, riforma realistika, POs effettivi iżjed tikkettar turnover ġenerazzjonali ma bħala konklużjoni kolli ngħid ħaġa waħda biss dinja sostenibilità li jisem li tkellimna fuqha xi ħaġa li l-koll iridu naraw, aħna rridu nassiguraw ruħna illi illi l-ħut jibqa jaqbess u li s-sajjeda jibqaw jistadu. U allura il-Kumitat Pesh tas-sajt jiġifieri għandu ħafna xogħol f'qudiemu, aħna ħerqana ħafna li nsemmu l-kontribuzzjoni minn tagħkom u naċċettawhom. Grazzi ħafna tal-involviment minn tagħkom ta' kollha fostkom li kienu involuti, segretarjat mill-Kumitat Pesh, minnaħa tal-Komissjoni, il-Kumitat li jeżon flimkien mal parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali, grazzi l-interpreti, tal-President, grazzi ħafna, u grazzi ħafna tal-għamitu l-isforzu li tamlu li tiġu għamnek Brussell fil-Parlament Ewropew. U nixtieq ntemm bil insidinkom biex tiġu fl-ewwel solar jekk tidu koka tistgħu tieħdu tzambit jekk trid u diskussjoni b'mod informali hemmhekk illa aġġornat.